azzjonijiet kulħadd mill-lider qed jagħti braċu b'forma entużjasta allura din l-aġenda adottajni. Issa nistgħu nkomplu bil-dikjarazzjoni tal-Komissjoni u l-Konsil fuq il-konklużjonijiet tal-laqa ta' 30 ta' jannar. Nixtieq nilqa lil Silvan Boj u Sur Barroso biex jikelmunna. Sur Rampoj l-ewwel. Mr. President, uh, dear colleagues. President, kollegi, daw l-axħar sentej il-mexxejja Ewropej kellhom jieħdu deċiżjonijiet diffiċli biex jistabilizzaw iż-żona euro. Għall-lavorja dan kien ta' bżonn u issa qed nibdew naraw li kien ħaqqu dak l-isforz aħna narfu l-istabilità finanzjarja hija Eh, kondizjoni neċessarja ma mhux biżejjed għal eh, żvilupp. Ah, rridu nagħmlu iżjed, rridu nagħmlu iżjed dwar tkabbir ekonomiku u impjegi. Għalhekk aħna eh, offrejna l-Europlus, spec u l-European Semester u l-Strategija 2020 Il-qat hija ħaġa li dejjem f'moħħna. Eh, Il-Kunsill ta' Marzu ħaj jiffoka fuq it-tkabbir strutturali. U kien hemm tkabbir ekonomiku fl-2010 u 2011 eh, fil-Kunsill tal-tnejn fokajna fuq il-tkabbir ekonomiku u impjegi. Aħna approvajna l-aħħar eh, eh, verżjoni eh, aħħarija tal-trattat tal-ftejn biex ikonna stabilita u governanza fl-Unjoni Ewropea. Kapaċi li rajtu mid-dikjarazzjonijiet li ġew approvati mill-Kunsill Ewropew, mill-membri tal kunsill Ewropew li aħna tkellimna dwar miżuri miżuri favur il-kabir ekonomiku u l-impiegi ċinfissru eh, b'dan, naqtaw il-deficit imma mux inneħħu l-investimenti għalġejjini: investimenti fil-edukazzjoni, fil-taħriġ, riċerka u svilup, u infrastruttura eh, ħadra. Eh, nżidu l-kompetittiva tal-kumpanija u bl istess ħin namlu għazziet attrajenti li impiegaw n-nis. Strategija tkabbir tkopri ħafna aspetti fi żmien qasir u fi żmien twil l-politika ekonomika u l-kompetitività ma wkoll il-politika għal-impigi eh, kompetenza nazzjonali u dawk tal-Unjoni wkoll. Aħna fukajna fuq tliet prioritajiet. L-ewwel nħol u impigi, speċjalment għaż-żgħażagħ. Il-ġimgħa li għaddiet jiena rċevejt ittra mill-forum ta' żgħażagħ Ewropej fejn huma qalu li iż-żazax fi żmien ta' kriżi u awtorità eh, ekonomika m'għandhom bżonn klim iżda investimenti għawija. Eh, Għalek aħna binna li nużaw fondi eh, Ewropej eh, li huma disponibli biex nistabilixxu skemi ta' apprentistat u nejnu li dawk li jixxu jibnew il-negozju. Nistimulaw l-impiegi e responsabilità tal pajiz individwali, imma ħafna mix-xogħol li nagħmluh fl-imkien bħala Unjoni u aħna ħanamluh kull stat membru għandu jkollu pjan għall impiegi bħala parti tal-programm ta' riforma nazzjonali. Tieni priorità hija li ngħinu intrapriżi żgħar u medji biex ikollhom aċċess għal kreditu biex biex eh, noffru eh, fondi tal-Unjoni Ewropea li huma disponibbli għal dan. L-inizjattivi reċenti tal icb huma wkoll ta' għajnuna f'dan is-sens biex li jevitaw eh, nuqqas ta' kapaċità ta' self Eh, Tiret priorità hija s-suq waħdin. Aħna eh, għandna determinazzjoni li nieħdu żed wada minnha biex nifanizzaw, finalizzaw il-suq digitali u aspetti oħra li jistimulaw tkabir ekonomiku u impiegi. Aħna eh, stabilejna diversi deadlines li morru l-ura lej fiduċa fl-erozona eh, għanda twassal zida fil-fiduċa tal-konsumaturi. Dak ġara fl-2009 wara li il-krizi finanzjarja u naqis reċenti tal-rata ta' kambju tal-euro jgħin l-esportazzjoni. Daw jistaw jgħinu fi żmien qasir. Lan huwa li nagħtu fiduċja u tama b'deċiżjonijiet tal-Kunsillu ta' Marzu Ġunju, imma ir-riżultati ovvjament għandhom bżonn iż-żmien. U mem nebda dubju madana kollu dwar il-riżoluzzjoni tagħna dik tal-Presidenza Daniza. Sekna ngħaddu għal-trattat naf għax naf li huwa ta' interess speċifiku għalikom Eh, dak kien kapitlu li wasal għal ħafna dibattitu ma tawla ħar sentej. Kifat, ħafna drabi b'dan l-emiċiklu, aħna għanna bżon struttura ta' governanza minn metu bdiet l-Europa, l Dan it-trattat għandu jiġi konsidrat bħala element wieħed fir-riformi li jistgħu waslu għal governanza ekonomika li wasalna li jobdaw l-ħar snin. Ir-riformi li jinvolvu responsabiltajiet u responsabilità u solidarjetà u li inkludu is-sixpack li għadu is-sinsla tal-arkitettura tal-governanza tagħna. Dan it-trattat huwa dwar iżjed responsabilità u uh, sorvejanza aħjar. Kull pajis li jiffirmaħ eh, jimpenja ruħu li tejjeb eh, eh, il biex ma jiddejjin xizet mill-li hemm bżonn li kunem dan il-kontroll fuq id-dejn ħajwassal għal titjib, dina jibni il-fiduċja, dina hija pass importanti l-qoddim biex inkunu integrati aħjar fiskalment u ekonomikament u jkun hemm governanza aħjar fiż-żona ewra. Dana ħattejjeb il-sostenibilità fiskali u il-settur tad-dejn u tajjeb il-tkabbir ekonomiku. Eh, dan l-impenn volontarju eh, fil-trattat juri li jem impenn ċar eh, fit-tul biex ma jkunemx dejn eċessif u deficit eċessif ħajkun hemm ukoll kapaċità li wieħed jibda proċedura dak xaqsam id-dandejn. Ħaġa li ma kienx possibbli bil-leġiżlazzjoni tas six pack dan huwa importanti għal kredibilità ta' dak il-proċedura. Din mhijiex da mux impen mal austerita imma impen biex nkunu nistaw niffinanzjaw l-infiq pubbliku Eh, mitħul u mhux mid-dejn. Mem lebda virtu li jkun hemm dejn żejjed ifisser li iżjed mill dak li nintefaq forma pubbliku biex wieħed jħallas eh, id-dejn minn flok li għet jgħet jinvesti fl-infrastruttura. Eh, dejn eċċessiv pubbliku huwa teddida għal mudell soċalitana. Bħal ħafna maġġoranza tal-membri tal-Kunsell Ewropew u l-Parlament jinxtaqt kieku dawn kwistjonijiet jiġu indirizzati bl imbidlu it-trattati minn flok li Kun hemm trattat separat. Kif tafu, ma kienemx l-unanimità li kienem bżonn għal dan, ma hemmx hemm l lebda għażla milli nażlu it-triq li għażilna, ma meta minna hekk jiena kelli determinazzjoni li dispożizzjoni ikunu qrib kemm jista' jkun ma tratt ikunu qrib ma trattati. Aħna ma konniex qed nistabbilixxu organizzazzjoni separata, iżda il-mezzi biex inkunu saħħu, nistgħu nsaħħu l-laqda tagħna. Ah, lek Meta għamilna l-istess meta kellna l europlas nispera li s-suċessi tagħna jwaslu għall-integrazzjoni ta' din it-trattat fi trattat trattati Ewropej. Jiena nisħaq li kien hemm eh, li jiena impenjat personalment biex l-Unjoni tibqa' maquda waqt li narfu l-ispeċifiċitajiet tal-żona euro. Il-pajjiżi tagħna meta jirratifikaw dan it-trattat qed jipparteċipaw fis-summits Ewropej meta l-arkitettura u r-regoli essenzjali tal-żona ewra qegħdin qed jiġu minaċċati kif ukoll l-implementazzjoni tat-trattat u u trattat dawk partijiet interessati. Jena kont kontent li kważi kollha iffirmaw it-trattat u u immedjatament li jkunu ratifikat minn 12 il-pajjiż jidħol fit-seħ. Aħna aħna eh, eh, ġejja mejjuna bil-esforzi tal-rappresentanti tal-Parlament, eh, Verhofstadt, Galtieri u Elmar Brock. L-insistenza tal-Parlament li jkun hemm koerenza bil-trattati li preżenti kienu tajnuna kbira u waslet għal punti ewlenin ta' trattat il ġoda Parti minn dan it-trattat tal-kompakt fiskali aħna wkoll eh, iffirmajna eh, il-ftejn bej zbateġ dwar il mekanizmu l istabilita Ewropea. Dan ħajġi firmata l-in il-ġimgħa ħalli tidħol fisseħ minn Lulju tal-2012 li jidħol da fissek da il-firewall jgħin biex ma jkunemx eh, kontagġun fil-żona euro u waslu għal fiduċja. L-operazzjoni ta' dajk jiġi suġġett tal-iskrutinju tal-Parlament tagħkom ukoll kif jiena informajtkom fil-22 ta' Marzu eh, ta' sena li għaddiet li rapporter tiegħek. Kif temna f'Diċembru aħna nagħmlu valutazzjoni mill-ġdid tal kem tar-risorsi li qed nofru eh, fil-Kunsill Ewropej li jmiss minnaw u erba ġemat oħra. U l-aħħar punt tiegħi huwa għalla volja ma kienx ħada fuq l-aġenda tkellimna wkoll tlet elementi tal-politika barranija li għandhom xasmu għal konklużjonijiet tajbin u b'saħħithom li ġi eh, adottati mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin ta' Jannar. Eh, miżuri kontra l-Iran, inkluż l-embargo ta' żejt kif deċiż mill-Ministri Barranin. U aħna eh, kundannajda l autoritaj repressjoni, l-atroċitajiet tal-reġim ta' Sirjan u tlabna l-membri tal-Konsil ta' Sigurtà tal ġusma li itemmu dan ir repressjoni Dawk huma eżempju tajbin wara l-azzjonijiet konġunti tagħna fil-Libja ta' politika barranija komuni. Kollegi, President, jekk intem ir-rapport tiegħi u aħna qed nagħmlu progress biex nibnu eh, unjoni monetarja u ekonomika eh, forsi zed bil-mod minn dak li pretendejna ma kull darba qed naslu għal ftehim wiesa. Dak ġara wkoll fil-Kunsill Ewropew tal-tnej li għadda. Kien hemm pass eh, pożittiv fit-triq lejn iżjed speranza. Grazzi. Vielen Dank, Herr Van Rompuy. Das Wort hat nun im Namen. Grazie tassew. President Van Rompuy, issa. Fissam il-Kommissjoni, President Barroso. Grazie, President, President tal-Konsil Ewropew, membri distinti tal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom fuq żewġ aspetti ewlenin tal-Kunsill Ewropew informali ta' nhar it-tnejn wara nofsinhar. L-ewwel nett il-Kunsill Ewropew kien pass sinifikanti tal-kapijiet ta' Stat u gvern fejn huma għarfu illi mhux biżżejjed li jiffuka fuq l-istabilità finanzjarja u l-disciplina ekonomika biss. Huma resqu proposti konkreti biex jiġġieldu l-qad fost iż-żgħażagħ u jiffinanzjaw l-SMEs kummissjoni tkellmi dwar kwistjonijiet illi huma ta' tħassib kbir għaċ-ċittadini tagħna lkoll. Il-postijiet tax-xogħol u tkabbir, tkabbir sostenibbli. Dan l-approċ aħna diskutejni spiss ma dan il-Parlament u naf illi hija importanti din il-perspettiva tal-Kummissjoni li fl-Istrateġija Ewropa 2020. Aħna flimkien qed niċċaqalqu imma neħtieġu aktar passi u ser inkomplu nimxu f'din id-direzzjoni. It-tieni kwistjoni hija marbuta ma' determinazzjoni tal-Kummissjoni illi żomm l-irwol tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-metodu komunitarju f'dan it-trattat il-ġdid. Aħna issa deħlin fażi ġdida ta' gvernanza ekonomika bbażata fuq is-semestru Ewropew fejn il-gvernijiet qed jarfu li anke kwistjonijiet li għaw taħt il-kompetenza tagħhom bħall-impjiegi irdu jiġu indirezzati fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali minħabba l livelli għoli ta' interdependenzi tal-ekonomiji tagħna aħna ma nistgħux nitrattaw kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali biss fuq livell nazzjonali kwistjonijiet bħal inta postijiet tax xogħol hemm dimensjoni Ewropea. Azzjoni nazzjonali u azzjoni reġjonali għandha tiġi appoġġjata u komplementata minn azzjoni Ewropea. Il-problemi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea għadhom hemmhekk u għandna triq twila biex nirkupraw. Jiena nisħa li aħna għandna nkomplu b'dan l-approċċ komprensiv biex insolvu l kriżi Approċċ li stabilit il-Kummissjoni fir-roadmap tagħha ta' Ottubru sena l-oħra. Minn dan il-punt di vista kien importanti li kapijiet ta' stat u ta' gvern jaqblu biex jiżguraw illi il-mekkanizmu Ewropew ta' stabilità diġà jidħol fis seħħ minn Lulju 2012. Kif qbilna f'Diċembru, aħna f'Marzu ser nevalwaw l-adegwatezza tar riżorsi taħt l FSF u l ISM. Messaġġ li ħareġ mid-diskussjoni tagħna ta' nhar it-tnejn kien illi aħna rridu nagħmlu iktar biex naraw x'inhu l potenzjal tal-suq uniku. Il-kapijiet qablu il-proposta tal-Kummissjoni għandha id-daħal fisseħ l-att tas-suq uniku u tlesti s-suq uniku sa' sena 2015 jiena nserraħ moħħi fuq il-Parlament Ewropew illi jsiru avvanzi f'dan ir-rigward blajnuna tal-Presidenza Daniża. U nafru l-Presidenza Daniża għandha dawn l-anijiet La dwar is-suq uniku jista' jtejjeb il-qafas ta' ħidma l-kumpaniji tagħna hemm iktarx nistgħu nagħmlu biex noħolqu l-kundizzjonijiet illi jistgħu jgħinu l dawn il-kumpaniji. Mod partikolari l-SMEs biex jirnexxu huma joħolqu 80% tal-ħolqu 80% tal-postijiet ta' xogħol f'dawn l-aħħar snin huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. Aħna rridu ngħinuhom biex ikunu jistgħu jaħtfu l-opportunitajiet il-ġodda f'dawn l-ekonomiji dejjem jikbru lil minn l-Ewropa ġi propost biex il-fondi strutturali jiġu użati bħala garanzija l smis biex jagħtuhom aċċess aktar faċli għal finanzi. Aħna ressaqna proposta wkoll biex niffaċilitaw l-aċċess għal venture capital. U jien nixtieq nistaqsikom biex tadottaw din il-proposta din is-sena. Nhar it-tnejn jiena staqset il-kapijiet biex ikunu aktar ambizjużi biex jaqtaw ineħħu il-burokrazija għall intrapriżi iż-żgħar u mikro. Jiena tlabt biex ikun hemm rispons urġenti u għamilt proposti konkreti biex inwaqqaf din ix-xejra inaċċettabbli. L-Istati membri ser ħejju pjanta impjiegi biex jiżguraw illi iż-żgħażagħ kollha jew ikollhom posta xogħol jew ikunu mħarġa wara erba' xhur illi jitilqu mill-iskola. Il-Kummissjoni wafqet timijiet ta' azzjoni ma' tmien pajjiżi li huma l-iktar mill-quta mill-qat fost iż-żgħażagħ diġà jiena ktibt lill prim Ministri ta' dawn il-pajjiżi u proponejt mod kif nistgħu navanzaw aħna ser nippruvaw nimmobilizzaw 22 biljun euro biex intejbu l-opportunitajiet tal-impjiegi fl-Ewropa. Ser nippruvaw nużaw ukoll il-programmi li diġà għandna l-Erasmus għall-istudju Leonardo għat-taħriġ u Euros għal eh, postijiet battala ta' xogħol. Dawn ser jiddaħlu fl-eżerċizzju Ewropew biex bekk sal-rebbija li ġejja aħna nkunu nistgħu nagħtu gwida konkreta li l-istati membri kollha. Ser inkomplu dialogu wkoll mal imsiħba soċjali u ser nippruvaw insibu l-aħjar soluzzjonijiet u nimplementawhom mod tajjeb. Jien ltqajt ma' rappreżentanti tal imsiħba soċjali fuq livell Ewropew u issa huma impenjati biex jiġġieldu din il-ġerħa illi għandna li għal-qat fost iż-żgħażagħ passi ieħor f'dan il-Kunsill formali kien itħaddin mill-kapijiet ta' stat u gvern ta' trattat illi jistabilixxi il-mekkaniżmu Ewropew ta' stabilità din hija parti importanti minn din l-istrateġija biex insaħħu l-Unjoni monetarja u ekonomika. Qegħdin nagħmlu progress, mhux daqshekk maġil daqskemm forsi ridna, imma qed nagħmlu progress lejn Unjoni Fiskali fiħdan l-Unjoni Ewropea tagħna. 25 stat membru wkoll laħqu ftehim dwar it-trattat dwar stabilità l-koordinazzjoni u l-gvernanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja li huwa sforz essenzjali biex niksbu l-istabilità u l-fiduċja. Kif tafu dan it-trattat ma kienx għażla tal-Kummissjoni, imma kien il-konsekwenza ta' nuqqas ta' unanimità biex jiġi emendat it-Trattat ta' Lisbona. Iżda l-fatt li 25 minn 27 stat membru qablu illi jiffirmaw dan it-trattat juri u għaxida ta' solidarjetà ta' determinazzjoni fl-Unjoni Ewropea biex flimkien issolvi din il-kriżi u tevita li jkun hemm firda bejn stati membri fiż-żona euro u dawk barra żona euro. Mill-bidunet il-Kummissjoni fl-imkien ma' dan il-Parlament iddefendiet serje ta' prinċipji, iġifiri, il-liġi Ewropea il-ħtieġa li nżommu rwol xieraq tal-istituzzjonijiet Ewropej l-ispirtu ta' inklusività u kol ħtieġa li integraw il-ftejjin fih dan it-Trattat ta' Lisbona fi żmien ħames snin. Fl-aħħar test m'hemmx istituzzjoni li sejra iddajjef ir-rwol tal-Kummissjoni u ta' dan il-Parlament. L-Istati membri qablu illi ħarsu rwol ċentrali tal-Kummissjoni jiksbu riżultati fir-rigward tal-miri tal-Unjoni Ewropea huma qablu illi iżommu trattat miftuħ għal kulħadd u kompatibbli mal-metodu komunitarju u jħares dan il-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni ħadmet f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew u jien nixtieq nisħaq dwar il-kontribuzzjoni importanti ta' rappreżentanti tal-Parlament fin-negozjati. Intom forsi tiftakru illi kena l-istess spirtu ta' sħubija matul il-negozjati dwar il-modifika ta' artiklu 136 ta' trattat. Illum jien nixtieq nisħaq fisem il-Kommissjoni il kontenuta dik litra l ntbatet dakinhar minn Oli Ren għal Elmil Brock u Roberto Gualtieri li żgurat l-involviment ta' din il-Kamra dan kien l-ewwel Kunsill Ewropew fej Martin Schulz ħasem bħala President tal-Parlament Ewropew fil-bidu tal-Kunsill huwa ta' kontribut importanti dwar dawn il-punti u jiena grat ħafna lejn l-impenn tiegħu fejn huwa żamm dan ir-rwol li għandu il-Kommissjoni tilqa il-proposti li saru fit-23 ta' Novembru lekk imsejjaħ Tupek fiħdan il-qafas ta' trattati b'mod partikolari skont artiklu 1 u 1 6 huma impenjaw ruhom biex jappoġġaw leġislazzjoni sekondarja ulterjuri li sejra tipproponi il-Kummissjoni biex issaħħar patta stabilità u tkabbir fiħdan il-qafas ta' Trattat ta' Lisbona. Din hija garanzija ċara li r-rwol tal-Parlament Ewropew fil-gvernanza ekonomika sejjer jiġi żgurat sakemm dan it-trattat ikun jista' jiġi integrat fiħdan it-trattati Ewropej. Aħna ma nistgħux inwieġbu biex jira għall-sfidi li għandna mingħajr il-leġittimità demokratika id-demokrazija Ewropea narawha f'dan il-Parlament u din tatina il-leġittimità li neħtieġu biex nieħdu deċiżjonijiet meħtieġa għal prosperità tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi tassew, President tal-Kummissjoni, issa fisem il-PPE l-Onorevoli Dol għal erba' minuti.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 Dan għandu jiġi applikat minn aktar fis possibbli u kol dan il-ftejim għandu jiġi integrat bisħieħ fil-leġislazzjoni Ewropea kif talab dan il-Parlament, sinjuri. Il-kriżi ekonomika iġġenna narġaw nikkonsidraw il-vizzi li għanna, nikkonsidraw dawn ir-regoli li huma diffiċli jiġu applikati biex jiġi abbalanċat il-budget. Għanna l-applikazzjoni biex naqsu id-deficits nazzjonali. U Ovvjament, hemm deficits reġjonali wkoll iżda jekk din jekk aħna ser niġġieldu id-deficits jekk ser niġildu biex ikonna tkabbir naraw li dawn huma żewġ pilastri li neħtieġu. Minajru ma nistawx noħorġu mill-lawċ li ninsabu fih, liktar jekk ma nħorġux mill-qat fost iż-żaza. Għanna bżon tal l-infrastruttura irridu noħorġu minn din il-kriżi hekk għamilna għal snin twal. U qed naraw illi l-infiq huwa limitat għaliex aħna rridu nħallsu d-dejn tagħna. Hemm messaġġ ieħor dak li qed jiġi rakkomandat mill-PPE li l-ekonomija tagħna jsiru aktar kompetittivi u dan diġà jista jibda jsir sur Barroso billi fl-aħħar inlestu issu intern. Il-problema hija illi dawn il-proposti mhux qed jiġu applikati u għalhekk inħeġġeġ il-Kummissjoni biex tgħidilna min mhux qed japplika dawn ir-regoli u biex tinfurzhom għax hekk huwa kompitu tal-Kummissjoni bħala gwardjana tat-trattati. Kull Ewropew irid ikun jaf min qed ixekkel is-suq intern li nżidu l-kompetittività tagħna. għanda twassalna biex aħna naqsu il-piżijiet fuq minna ħaddem u kol id-distakki bejn il-pajjiżi differenti. Dan jista' jsir billi intejbu il-fondi Ewropej Għalhekk irridu nużaw aħjar dawn il-fondi billi ninvestuhom fi proġetti konġunti li jistgħu iwasslu għal tkabbir u ħolqien ta' postijiet tax-xogħol. Fl-aħħar nett nistgħu ngħinuhom dawn permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni taħriġ ukoll permezz tal-fondi pubbliċi jekk ma nkunux nistgħu ninvestuhom. 25% ta' żgħażagħ qed ifittxu post tax-xogħol u aħna nadmir illi nagħtuhom possibilità biex huma jiksbu abiltajiet ħiliet solidi u nagħtuhom ukoll il-gwida fiħdan il-komunità tagħna. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi l-Onorevoli Svoboda fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi. Tlet minuti. Grazzi President, kollegi. il-mezzi tax xandir qegħdin jgħidulna illi iż-żona euro għandha l-ogħla rata ta' qatt f'dawn l-aħħar 13-il sena x'għandu x'joffri il-Kunsill trattat lil li mill-qafas tal-metodu komunitarju dan huwa ħażin f'termini ta' miri u ma nafux ser jitwettaq jidher biċ-ċar li l-Unjoni Ewropea għadha mifruda. Qegħdin naraw ġennata oħra li hija illi jkun hemm wafqin tad-dejn għall Greċja u dan imur lil in mill-istrutturi demokratiċi tal-Greċja u l-grupp tiegħi huwa kontra dan. Is-sitwazzjoni hija riżultat tal-nuqqas tal-fatt illi s-Sinjura Merkel ma femmitx x'inhu r wol tal-Ġermanja. Ġermanja huwa pajjiż b'saħħtu f'terminu ekonomiċi. Iżda, il-Ġermanja m'għandix tifret lill unjoni Ewropea. Dan il-mod Ġermaniż mhux qed imexxi lill-Ewropa. Jien nixtieq Nati xi pariri li Sunja Merkel u nissuġġerila imsieħeb ġdid għaliha għaliex il-President Franċis li jmiss ser ikun François Hollande. Aħna nappoġġaw lil dan il-President il-ġdid ta' Franza u l-intenzjoni tiegħu illi jerġa' jinnegozja dan it-trattat. Dak li qed jagħmel is-Sur Sarkozy mhux qed jgħin lilu, ma qed jagħmel ħsara lis-Sinjura Merkel. Iżda għedin naraw il-kontenut li huwa ħażin, naraw ġara fil-Portugal. Dawn id-deċiżjonijiet tal-Kunsill mhux qed jgħinu lil dawk il-pajjiżi u lanqas qed jgħinu biex tinkiseb l-istabilità fis-swieq. Is-swieq finanzjarji għandhom jiġu mill-qwa fl-ekonomija reali, għandna bżonn ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Irridu nagħtu il-flus, il-finanzi lill persuni il liktar iktar jeħtiġuhom dawn il-finanzi. President tal-Kunsill, għandek raġun, qed tagħmel xi affarijiet tajbin, qed tagħti qed tiddedika attenzjoni għal qatt fost iż-żgħażagħ fl-aħħar. Iżda tista' tispjega għaliex qed tikkastiga lil dawk il-pajjiżi illi għandhom id-deficit imma mintix tikkastiga lil dawk il-pajjiżi illi għandhom rata għolja ta' qatt fost iż-żgħażagħ Fl-aħħar nixtieq nirringrazzja lill president Buzek għal fatt illi l il parlament Ewropew kien preżenti fin-negozjati. Il-nexxilkom tevitaw diżastri potenzjali kbar. Nixtieq nifraħ lill president Schulz għat-ton ta' kif tkellem fil-Kunsil biex jiżgura li leħen il-Parlament jinstema' dan it-trattat huwa ħażin dan jidher biċ-ċar u jekk jidħol fis-seħħ dan għandu jkun l-eċċezzjoni u mhux ir-regola. Nittama illi dawk li ma votawx lill president Schulz issa jirrealizzaw illi għamlu żball għaliex huwa jaf kif isemma leħen dan il-Parlament, grazzi. Grazzi, Sur Svoboda. Jiena Kon ġenerus ħafna fil-ħin li tajtek biex titkellem. Għaw blu card nan tissur Lamsdorf. Sur Svoboda. L-istess stati illi għandhom problemi ta' dejn bħalissa dawk huma l-istess stati illi għandhom l-ola rata ta' qatt fost iż żazax Taf illi il-politika tassu tal-impjiegi hija kwistjoni sovrana meta kumpaniji pereżempju jkollhom jirreklutaw il-persuni. il persuni dawn iċ-ċittadini Franċiżi jeleġġu lill president tagħhom min jeddum. Eine Frage ist ja die Antwort schon gekommen, die Bürgerinnen und Bürger werden wählen, aber es zeigt... Smajtu it-tweġiba l-mistoqsija, il-popolazzjoni se tivvota, u għacċar għal min se jivvota u dawn iċ-ċittadini jekk President Sarkozy qed jirreferi għal dak illi huwa se jagħmel eh, fil-impik tiegħu fis-settur privat, allura jidher li anke jufem għal grupp tagħna il-qatt fost iż-żgħażagħ hija kwistjoni Ewropea, ma nistax nitolleraw din is-sitwazzjoni. Il-qatt fost iż-żgħażagħ tant huwa laħaq livell oli għaliex aħna edna il-fiduċja tagħna fil-forzi tas-swieq aktar milli miżuri attivi jew fl-Awstrija. U taraw Eh, livell baxx ħafna ta' qatt għaliex għalina anki l-kollegi tal-PPF e l-Awstrija, eh, din hija xi ħaġa tal-mistħija, l-istituzzjoni tal-qatt hija xi ħaġa li aħna ma naċċettawx. Issa, fiseb eh, l-Alde, l-Sur Verhofstadt, erba minuti u nofs. Grazzi, President, kollegi, dana kien summit nhar it tnejn dwar it-kabbir kif ukoll dwar l-impigi u tkabbir. Iżda fil-fema tiegħi jkolli ngħid illi u jina għandi l-istess valutazzjoni bħal kollega tiegħi dol illi fl-aħħar mill-aħħar kellna biss klim, seba paġni ta' klim u seba paġni ta' intenzjonijiet tajba. Issa l-ura li neħtieġu f'nofs din il-kriżi mhumiex seba' paġni ta' klim, neħtieġu is-salatti. Azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-istituzzjonijiet Ewropej. Xtaqt intikom tlet eżempji, kollegi, tlet eżempji biss. L-ewwel net il-privattiva Ewropea. Dan huwa strument ta' tkabbira l-Ewropa iżda għal aktar minn sena l-introduzzjoni ġiet imwaqfa u għalfejn. Għaliex il-pajjiżi l li issa ma jistgħux jaqblu dwar is-sede. Din hija r-realtà fl-Ewropa. Dwar is-sede, kollegi, xaġa ridikola din u anki xaġa drammatika jkolli ngħid għaliex sadan intant l-SMIs e għana qegħdin iħallsu tmin darbit aktar għal ħarsin tal-innovazzjonijiet tagħhom meta mqabbla ma' dawk fl-Istati Uniti u allura Jiena nitlob il-President tal-Konsilju tal-Komissjoni biex eh, jajdunna jekk eh, Renju Unit Franza ma jistawx jiftemu. Ejja allura nagħmlu s-seda sede f'Brussell, għaliex le. Hekk kif għamilna sur Kombendit fl-Aġenzija ta' Likel fl-2008 jiena naħseb li tal-mistħija li jkollna summit tal konsil dwar it kabbir iżda ma jkonnux kapaċi illi innidu il-privattiva Ewropea fl-Ewropa. Issa, it-tieni eżempju. Il-proġett fejn aħna mil mill-ġdid niddiskutu il-proġett tal-bonds mill-ġdid hawnhekk fil-Parlament. Inna snin niddiskutu dan il-proġett tal-bonds u allura għalfejn ma nibdewx għada dawn il-project bonds fl-Unjoni Ewropea. Għalfejn hemm bżonn illi noqogħdu nistennew sentejn niddiskutu għal sentejn fih dan il-Kunsill u anke fih dan istituzzjonijiet oħrajn. Tielet eżempju issa l-ammont enormi ta' flejjes li mhumiex qegħdin jintefqu fi fondi strutturali Ewropej u oħrajn. U allura irridu nibdew nużaw dawn il-finanzi immedjatament taf x'inhi l-problema jekk wieħed jinvesti euro fil-fondi strutturali jeħtieġ li jkollna euro mill-pajjiż li qed jirċievi dan il-fondi u dan il pajjiżi għalissa m'għandhomx il-possibilità li jagħmlu hekk. Qed nitkellem dwar il-Greċja, il-Portugal u allura Għalfejn mhux possibbli li immedjatament imbidlu il regolament u immedjatament nużaw dawn il-flejjes mhux użati għal pajjiżi fir-reċessjoni bħal Greċja u l-Portugal. Dan li għandna bżonn illum. Atti, azzjonijiet u mhux kliem, seba' paġni kliem li rajna sissa. L-aħħarnet jiena naħseb koll il-problema tagħna hija waħda eżistenzjali bħala parti minn din il-kriżi, Sur President. Issa għanna tratta ġdid, tajjeb. Għanna dan il, din id-disciplina fiskali, six-pack, two-pack, tratta ġdid, tajjeb. Iżda, issa, kif se nittrattaw dawn ir-rati ta' interess oljin ħafna anki wara l-intervent tal-Bank Ċentrali Ewropej f'pajjiżi bħal pereżempju Spanja u l-Italja Il-kol kemm aħna nafu illi rata tal-interessi ta' madwar 6% mhijiex sostenibbli għall-Italja. Is-Sur Monti jista' jieħu kwalunkwe okkażjoni li jrid iżda din mhix xaġa sostenibbli l-Italja ma tistax tirkupra bir-rata ta' interess ta' 6%. U għalhekk kollegi, aħna edna aktar minn 1000 biljun euro, investejna eh, triljun euro f'din il-kriżi u għadna ma s-sinniġ fit-tmim din il-krizi. Il-raġuni hija li dejjem għadna eh, miżuri mhux kompleti. Irridu allura soluzzjoni strutturali għal-krizi. Fl-opinjoni tiegħi dan jfisser li konna ikonna wkoll mutwalizzazzjoni ta' parti mid-dejn f'mod dixxiplinat. Proposta tal- ħames ekonomisti ġermaniżi biex noħolqu fond ta' redenzjoni. Ejan nkunu ċari u din hija konklużjoni tiegħi, eh, Sur President, messaċ il-kollegi ġermaniżi li ħassu t-taxxa huma id-detenturi tal-bonds illi qegħdin jirċuvu inqas eh, rati ta' imax. U mumiex eh, eżattament dawn il-persuni li qegħdin iħallsu t-taxxa. U allura messaġġ tijaj huwa dan. Ejjew nieħdu din il-proposta ta' Redemption Fund u fi xogħol in tagħna nwettqu dana kollu malar kien jista' jkun. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għanna Signora Harms fissem il-ħodor. President, Signori. Jena rajt fil-gazzetti wara s summit illi xieħut minn dawn il atolja u dan il-kumpatt fiskali, dawn qed jiġu diskritti bħala kwistjoni xejn ċara, iżda meta inti tqis ġara ma naħsibx li din hija xi biċċa xogħol li għandna nkunu kuntenti biha. It-trattat għad fadallu ħafna xogħol, xi seħ, il-bidon ħafna tħejjiet, għaliex it-trattat irid jassigura illi it-trattati eżistenti eh, kulħadd ikun konformita magħhom. U trattat jinsab lilin mill-trattati eżistenti. id-demokrazija ma jkollix tant importanza mbagħad tkun ta' inqas importanza fejn tidħol dan it-trattat. Ma nafx sur Pan Rompoj nistgħu tassew nintub ċerta serjetà. Jiena kont naħseb li inti kont ħafna iktar għaqli meta inti referejt għal eh, dan is-summit, jiena kont qed nistenna ferm iktar minn tiegħek. Jiena nixtieq ngħid li eh, din hija logħba politika Ma naħsibx li ċittadini tagħna huma tant eh, kuntenti b'dan il-proċess wara kollox. Iċ-ċittadini qegħdin dejjem iktar u iktar jifmu illi din il-logħba ta' summits eh, qiegħda biss tqarraq bihom u titħaq bihom. Il-problema hi li l-analiżi wara dan il-kumpat fiskali hija li d-dejn pubbliku huwa l-akbar problema eh, fil-kriżi. U għalkemm jiena qiegħda nipprova nifhem l-analiżi tagħhom tal-kriżi xorta waħda minix qed nasal għall istess konklużjoni mhix kwistjoni biss ta' ristrutturar u naraw li budgets nazzjonali kunu b'saħħithom. Naħseb il-miżuri strutturali tagħna se jagħmlu l kriżi xi ħaġa qar biss għanna kena bżon diskutu pakket kontra il-reċessjoni. Iżda ma sibniħx dan il-pakket kontra il-reċessjoni. Intom tkellimtu dwar kabbir, dwar l-impigi, iżda jiena naħseb illi dana kollu m'għandux daqshekk importanza. U jiena nistaw kol namel il-kalkoli tijaj u nara fejn huma dawn il-flus għal dawn il-wedit li għamiltom. Għalissa dawn huma biss idejat fejn sej, minn fejn sensibu nsibu il-finanzjament? Specialment meta nitkellmu dwar il u l impiegi Mbatt eh, meta naraw il-Portugal, il-Greċja u r-riskju tal tifriċ tal-kriżi, eh, naraw li Greċja teħtieġ eh, kummissarju għaddejn strument ieħor ta' tortura li il-burokratiċi tal-Ewropa joħolmu bih Ġifiri konna dal-kummissarju illi eh, għandu jmexxi s-sitwazzjoni fil-Greċja. Le, jiena naħseb illi l-Greċja teħtieġ analiżi serja u weda illi huma se jkollhom ġejjieni aħjar, hekk kif ovvjament jistħoqilhom irridu investiment fl-infrastruttura, irridu nikkonsidraw l-enerġija u naħdmu fuq dawk il-programmi ta' infrastruttura u ta' trasport u ta' enerġija biex bekk aħna nerġgħu nġdu l-investiment lejn il-Greċja. Issa minn flok qed nitkellmu dwar dan il-Kummissarju għaddejn minn flok nitkellmu dwar il-ġejjieni tal-Greċja u ninkoraġġuhom il-Griegi. Jiena naħseb illi din kienet idea umiljanti ma kenniex nitkellmu dwar Greċja b'dan il-mod. Jiena dan is-summit eh, iġalni nisti sur Von Rompuy u l-mod kif qegħdin nittrattaw dawn il-pajjiżi li għadhom mhumiex fil-żona euro. Kif se niġġustifikaw din l-istruttura dan il-qafas? Jina minix xi ħabiba ta' Donald Tusk iżda meta qegħdin nikkonsidraw l-Ewropa u l-Ewropa in ġenerali u mhux biss niffukaw fuq l-interessi individwali ta' pajjiżi li għadhom sejrin tajjeb, Allora naħseb iva nistgħu nsegwu l-eżempju ta' Sir Donald Tusk għaliex intom intom xedin tippermettulu illi ikun parti mid-diskussjoni mal-membri l-oħra huwa ikollu joqgħod imwarrab u dana mhux il-mod kif aħna nittrattaw kap ta' gvern u kap ta' skrat. Grazzi. Für ICA e ECR-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Kellenen. Grazzi. Fisem li sijar is-Sur Kellenen. Mr. Um, President. Well, seems... Grazzi, jider li għedin niftem għonek illum. Anki jekk il-patt jiġi adattat u ratifikat, li ovvjament eh, jekk għandu raġun is-sur Swobeda mhux neċessarjament se jseħħek, mhux se jagħmel xejn biex isolvi din il-kriżi. Pala konservattiv fiskali, jina suppost nieħu pjaċir li aħna qegħdin eh, nargumentaw favur il-budgets eh, bilanċati. Iżda bħala demokrat jiena imħassib għaliex inkun nistaw kol nivvotaw għal politika kenzjana li qed tiġi mbagħad ehm, qed tiġi rtirata. U allura irridu naraw illi dan il-patt effettivament ifisser illi l-elezzjonijiet madwar l-Ewropa ma jkunu nulli. U allura pala konservattiv li nemmen fis swieq ħilsa li nammira il-modell Ġermaniż ngħid li ma nistgħux nimponu l-viżjoni tagħna irridu wkoll nużaw l-argumenti, rridu nużaw nururu l-awtorità mhux se tkun ċaġa dewwiema fl-aħħar tal-mina sensibu id-dawl iżda hemm ukoll il-possibilità illi tkun eh, hemm possibilità għal pajjiżi li jitilqu miż-żona euro għaliex inkella se naraw illi l-pajjiżi se jaqgħu faqar kbir u ma nsibux irkopru eh, situazzjoni fejn il-pajjiżi jirkopraw fil-nofsinhar tal-Ewropa. Irridu ngħinuhom biex tassew isibu ruhom lura fil-swieq. Lanqas ma nistgħu ngħidulhom ikunu jitu miżuri ta' austerità jekk aħna ma nadottawx dawn il-miżuri immaġinaw eh, kif jidru dawn is-summits minn barra. Immaġinaw kif il-ħaddiema fis-settur pubbliku jaraw dawn is-summits, dawn il-ħaddiema li sejt il-fuxolhom. Immaġinaw eh, ċittadini tagħna illi t-taxxi tagħhom mbagħad jispiċċaw kontribuzzjoni ola għal budget Ewropew. Il-grupp tijaj mhuwiex se joqot jiskuza ruħu għal sibiet tiegħu dwar is-suq intern u aħna se nkomplu f'din id-direzzjoni li niżviluppaw is-suq intern estendu s-servizzi kif ukoll ikonna regoli ta' prokura biex ninkoraġixxu l-invonazzjoni. Aħna se nisqu fuq twettiq aħjar tar regoli esistenti tas suq intern. U ovvjament li niftu dan is-suq uniku ehm, ikun bla sens jekk aħna ma niftux is-suq tagħna għal kumplament tad-dinja fejn naraw illi għatem it-kabbir. Iżda ħafna minn dawn l-azzjonijiet eh, se jisiru fuq medda ta' żmien qasir jew eh, twil. Iżda Issa li nistgħu nagħmlu huwa li nuru l-impentana lin negozji fejn jitħol tkabbir. Iridu nkatru tkabbir billu nneħħu id-direttorat tal-impjegi fih dan il-Kummissjoni u ngħaddu dawn is-setat lill gvernijiet nazzjonali nneħħu direttiva tal-agency workers u anki tal-ħin u dawn huma kollha xkiel għall impjiegi irridu namlu jekk tassew tasewdu noħol Olimpijgi fl-Ewropa, għax mistawx noħol Olimpijgi billi nitkellmu dwarhom eh, nofru rezoluzzjonijiet, aħna eh, bħala MPs ma nistax noħol u l-impjegi, iżda li nistaw namlu u li nneħħu dawn il-xkiel u nippermettu dawk li jaħdmu fil-qasam tal-negozju illi jkunu innovattivi. U ovvjament is-sigurtà soċjali wkoll toħloq tiġi minn din il-ħaġa. Fil-passat kena l-agenda tal-Lisbona biex bekk l-Europa tkun ekonomija bazi tal-arfin u dana kellu jisseħ l 2010 Kif forse għalet Sara Pejlen dana kollu fl-ħar mill-ħar, kif se jisseħ? Grazzi. Das war tat jetzt der Kollege Biski. Issa Nassur Biski fissem il-ħodor, jek joġbok. President, kollegi, Il-liberalizzazzjoni ta' swieq ta' swieq ifisser li issa na liberalizzazzjoni li ħirġa barra mill-kontroll. Miżuri radikali biex inwaqqgħu attivitajiet spekulativi fis-swieq jistgħu tassew waslu għal soluzzjoni għal kriżi. Il-patt fiskali se kattar austerità u l-politika ta' austerità. Politika radikali u tnaqqis ta' nefqa pubblika hija xi ħaġa illi l-grupp tiegħi ma jaċċettax il-Fond Monetarju wkoll kien kriti, kellu kritika għal eh, din is-soluzzjoni. Il-guru finanzjarju Xorox qal li din il-politika Ewropea waslet għal dejn bla kontroll. Issa, regola tal-budget eh, jitidħol fil-liġi nazzjonali u jekk l-istati membri mbagħad ikunu fiksur ta' din ir-regola, allura huma jridu mbagħad u dim il-Qorti Ewropea għaliex din hija xi ħaġa inġusta. Għaliex wara kollox l-istati se jitilfu il-politika nazzjonali fiskali tagħhom il-pajjiżi m'għandhomx jiffirmaw dan il-kumpatt fiskali biex ikollhom l-appoġġ. Dan ikun ksur ta' wieħed mill-valuri fundamentali tal-Ewropa. Aħna nitolbu għal patt għal tkabbir sostenibbli kif ukoll għall impjiegi Neħtieġu investiment pubbliku kif ukoll programmi edukattivi u ekoloġiċi. Fuq kollox neħtieġu leħen għall parlament Ewropew u għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-trattat irid jiġi approvat minn referendum jew minn konsultazzjoni pubblika. Grazzi l-Sur Biski, issa għall-EFD għanna s-Sur Farage. Nifirħu lil kulħadd, Sur Cameron kien qed jinkwieta, anzi, intom kontu qegħdin tinkwetaw li kien euroxettiku, iżda s-Sur Cameron ta' veru reġa' ġilura fostna. Issa mhux se jkun aktar vetoes, Is-Sur Cameron issa qed jappoġġa bisħieħ dan il-patt dan il-pjan illi neqirdu numiljaw l-istati illi ma jilħqux il-livell Ġermaniż ta' kif l-ekonomiji għandhom jitmexxew. Issa, jiena rajt illi ċifri qed juraw illi għandna wkoll naraw illi konna kummissarju Ewropew fateni u li għandu jmexxi l-pajjiż Jiena ħsib li din kienet xi ċajta ħata tal-Ġermanja. Kif nistaw naslu għal dawn il-livelli? Iżda din kienet pożizzjoni ta', negoz, ta negozjar. Issa l-Greċja għandna id-diplomazija iżda din nadduwom. Din hija xi ħaġa li anki rajna fis-seklu 19. Ħadd ma jista' jiġħad il Greċja issa hija biss kolonja. U Dan huwa żball enormi. Il-Greċja miex xi kumpanija sussidjarja li tfalli fejn umbat l-uffiċċju ewlieni irid jieħu l-kontroll. Il-Greċja hija pajjiż, nazzjon, għandha l-istorja tagħha huma ivvintaw id-demokrazija wara kollox in li batu. Għandhom il-qatt fost id-da zazax ta' 50% Sur Van Rompuy għaliex qegħdin fl-Ewro intom qegħdin toħolqu dawn il-problemi f'dawn il-pajjiżi, mbagħad toqgħodu titkellmu fuq kif se noħolqu l-impjiegi tkabbir. Dana mhux se jseħħ u ftakru dawn il-persuni qed jiġu umiljati, qed jgħixu fid-disperazzjoni u ovvjament meta tasal f'din is-sitwazzjoni tagħmel affarijiet eh, kol disprati. U jekk inkomplu b'dan il-mod ma nafx se jiġri u kif jaf is-Sur Barroso nafu li issa imis il-Portugal. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss fuq il-lista, s sur Bronze fisem il-membri non allinjati. Grazzi. Is-Sur Cameron qal illi mhux se jwaqfa għaf istituzzjonijiet Ewropej biex jiżguraw li konna dan il-ftejjim intergovernattiv. Jider illi huwa se jwaqaf li l unnifsu mill jagħmel xi ħaġa iżda ma jwaqasti waqaf għal kollox xi ħaġa li xi kultant ikollu jagħmel. Artiklu 8 tal-ftejjim jgħid illi juża artiklu 273 273 eh, tal-trattat biex jizguraw li jkun hemm dan il ftejim U l-qorti tal-ġustizzja ikollha ġurisdizzjoni eh, jekk ikun hemm xi wkoll nuqqas taqbil taħt xi ftehim speċjali iżda forsi ma jkunx hemm is-seta li jkun hemm multi għal stati membri jekk ikunu fiksur ta' dawn il-miżuri. Iżda il-ġurisdizzjoni ma tasalx lanqas għal eh, deficits tal-budgets li jkunu aċċessivi. Artiklu 8 tal-fejjim jgħid il-Kummissjoni tista' tibda azzjoni. Iżda jiddispjaċini ngħid illi l-fejjim mhuwiex trattat ma jistax jagħti din is-seta. 273 ta' trattat jirreferi biss għal noqis taqbil fost l-Istati membri u mhux dawk mal-Kummissjoni. U għalara jider il-Kummissjoni m'għandix is-seta' illi tibda azzjoni fil-fatt jidher il l-Kummissjoni mhux se jkollha rwol f'dan il-ftehim. Il-Qorti tal-Ġustizzja se tkun tista' tajt jekk il-pajjiż kien fiksur tal-ftehim jew le jew però mhux se jkun jista' jġi l-pajjiż illi jkun f'konformità. Jekk irridu wkoll ninforzaw dan il-ftehim neħtieġu trattat ġdid illi kulħadd irid jaqbel miegħu. U dina tkun xi ħaġa diżastruża jekk nitlu għalija dan il-ftehim, għaliex din ħaġa tista' tintuża biex nasru il-pajjiżi Ewropej tal-żona Ewro u il-qoddim set tkun qed influenza lilna wkoll. Grazzi ħafna. Ma rajtx il-blue card tal-kollega il-mistoqsija minni jekk jogħġbok. Er Bla mikrofonu. Sur Farage refera għal kollega Ġermaniż. Jiena kontra din il-ħaġa ħażin li aħna namlu referenza għal Goleter ħadd fil-Berlin ma tisemmi lil Gauleiter dan huwa diskors kollu mibeda qegħdin ninċitaw il-mibeda u hekk nitolbu jirtira kliemu. Nkella assiguraw li din il-ħaġa ma terġax isseħ f'din l-awla. Mikrofonu xuħuċ jistaw jajdu, anzi, gazzetta kbira l-Europa u saħt eh, din il-kelma. Jek titkelmu dwar il-mibeda, għaraw xqed jagħmel dan il-proġett. Għanna gazzetti ġermaniżi li din jajru l-Italjani, l-Griegi u għanna umbat gazzetti Gregi Italjani li qegħdin ukoll jagħmlu deskrizzjonijiet ta' politiċi Ġermaniżi għablu mal-Nazisti. U għallura naraw illi qegħdin ninfirdu il-nazjonalizmu għet jirġa jitħol fil stati Membri u jekk pajjiż illi jiena rritna attakka kien fil fat ir-Renju Unit. Jiena ammettejt illi il-mod kif aħna trattajna il greċa fil-passat ma kienx aċċettabbli. Den Nationalismus in diesem Hause propagieren diejenigen, die ihre Flaggen auf ihre Sitze stellen, um ihren Nationalismus hier zu dokumentieren. Soweit nazjonalizmu nsibuħ f'din il-sala minn dawk li uh, um, naħseb li jmiss s-sur Brock issa. Das Wort hat der Kollege Brock. Is-Sur Brock. Is-Sur Brock. Sie jetzt zur Ordnung, setzen Sie sich hin. Ek joġbokot bil-eda jgħajt il-President Sur Farage. Sur Farage, oqt bil-eda nkalla jkollok titlaq minn din is-sala. Sur Brock, President. President eh, Kommissjoni, għawel kollox nishtiq nirringrazzjakom eh, Sur Barroso, Sur Van Rampoj u Nirringrazzju għax offrewna bħala eh, tim ta' koordinazzjoni kenna l-kooperazzjoni, ma' ma rridniex dan trattat, aħna ma ridna trattat fil-qafas ta' struttura tal-komunità, din għabba l-pozizjoni tal-Renju Unit, aħna konna f-situazzjoni fej eh, ma konniex nista' nitkontrollaw is-swieq finanzjarju, din is-sitwazzjoni ma tkissirx l-Unjoni Ewropea ħana għalhekk aħna ma naċċettawx ċettajniġ dak li r-Renju Unit kien qed jitlob, jekk aħna nasimaw li tjaġġu rula l-lingwaġġ tal-imoddi ma nissewx li l-Unjoni Ewropea ħalqet il-paċi u prosperità fl-Unjoni Ewropea jiena ma nix nippermettu l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet u nies bħassur fareġ li kull ma jamlu ma jipritkaw il-mibeda hemm sorveljanza mill CJ u trattati li kellna palissa li ma kienx possibbli. Aħna għanna namlu li kollox jaqa taħt il-qafas tal-komunità u dinna ħaġa li nixxinna namlu hekk, ir-regoli tal-komunità ħaj kienu hemmhekk u leġislazzjoni tiġi adottata eh, u President n-tolbuk li inti toffri proposti kemm jista' jkun mala aħna ma nibżon tupek, biss għandna bżon proposti aspetti oħra biex nimplementaw il-pakket ta' tkabbir, għandna bżonn affarijiet tanġabli, il-tanġibli, il-Greċja u pajjiżi oħra għandhom bżonn azzjoni urġenti għanna nuru li qed nasmu għal-ġejni tagħhom, għandna bżonn disciplini fiskali, għandna bżonn tibdil strutturali dok il-pajjiżi, għandna bżonn inneħħu xkiel għal kompetitivita eh, li ħafna drabi huma l leġizazzjoni nazzjonali li huma xkiel. Aħna bħalissa naraw li għandna naraw li għanna 16 biljun euro li jistaw jiġu minn fuqa fil-Greċja, ma l-amministraturi mhumiex kapaċi jassorbaw dawk jassorbew dawk l-ammonti. Għanna bżon nirriformaw l-amministrazzjoni greka biex ikunu jistaw jonfqu daw il-flejjes u jkunu jistaw waslu għal tkabbir ekonomiku. Signora Merkel trid disciplina tibdil strutturali u tkabbir ekonomiku. Ma nix ninsew id-disciplina, xinkella, jek ninsew id-disciplina, tkun qed Eh, eh, tkisser il-ġejjini tal-ġenerazzjoni li ġejjina, ġak hija importanti għazzaza fil-ġejjini. Permetti li l-aħħar komment, il-metodu komunitarju huwa xaġa Parlament Ewropew qed jipprova eh, joffri. Għandna bżonn solidarità li qed toffri s-Sinjura Merkel kulħadd għandu bżonn jirranġa pajizu, dik li hija l-istrateġija u jiena nemmen is-soċjalisti għandhom jivvutaw għas-sur Sarkozy għax huwa eh, promuovi eh, taxxa ta' transazzjoni finanzjarji għandu jivvutaw għassur Sarkozy. Jekk aħna eh, jekk jekk ittellaw l-sur Oland, allura dak il-każ ħajkollok eh, ġen ekonomiku fi Franza. Grazzi. Sur Brok għal permettit lek titkellem minuta oħra nħabba l-kapacitajiet ta' negozjazzjoni eh, fissem din il-Kamra huwa premju għal kapacità ta' negozjat tiegħek hekk eh, jogħġbok isman dak li qed ngħidlek dak li inti għamilt huwa Eh, tibda eh, eh, wassalt li ħafna blue cards jiġu mtellajn. Is-sur medli mhux l-oħrajn. Grazzi ħafna, President. Sur Ferreċ semma xaħġa li kienet importanti. Sur Brok li Europa twassal għal paċi Irridu naraw jekk il-kollega Brok il grupp tiegħu ħossux li huwa normali illi ma tħallix pajjiż jikkonsulta lil nies tiegħu, lil poplu tiegħu, permezz ta' referendum pereżempju, il fatt li nistgħu ndaħlu Eurobonds mingħajr ma' ċittadini ta' pajjiżi oħra jkunu jistgħu jażlu, jkunu jistgħu jgħidu x'jaħsbuha. Eżempju l-Ġermanja, l-Olanda. Dan ifisser illi aħna Edin ninjoraw demokrazija, il-kollega Brok ma jaħsibx li anka l-Grigi jridu jgħidu dak li għandhom jgħidu u anka l-Ġermaniżi jiddeċidu xi ħalsu jew ma jħallsux u kif jaraw il-futur tal-Ewropa, l-kollega Brok biex jieġib. President, kollegi, l-ewwel ħaġa li rridu nifhmu huwa li kull stat membru jirrispetta r-regoli. Darba inti tkun aċċettajt u firmajt ftehim, allura trid tirrispetta l-impenni tiegħek dak aħna qed nitkellmu dwar dak It-tieni il-miżuri kollha li aħna minn referenza li jom jistaw jittieħdu biss jekk il-parlamenti nazzjonali jaqblu il-parlament Grek, il-parlament Olandiż u l-Ġermaniż. Mhux il tarren Unit ovvjament il-Brittanniku. L-uniku nis, l-uniku darba li jista' jkollok kummissarju, komissar biex nkunu użet eżatti tal-austerita huwa f'sitwazzjoni meta jkun hemm ftehim fuq. Issa ngħaddu Assur Hughes għall-grupp ta' SND. Grazzi ħafna President. Id-dikjazzjoni fuq it kabri ekonomiku impieg waħ jitlob li jkun hemm konservazzjoni fiskali, investiment fit-kabir ekonomiku fil-ġeni, politika ekonomika tajba u strateġija għall-impjegi biex ikun hemm koeżjoni soċjali. Dak huwa eżattament dak il-gruppa tiegħi li talab mill-bidu tal-kriżi. Il-problema huwa li tkun ġamiltu l-għażla. Minflok għaslu affarijiet forma ignoranza minflok eh, din hija ħaġa qiegħda fis-six pack u issa ħaġa li jgħar dan it-trattat internazzjonali. Dan il-qafas Eh, ma tippermettinix li naslu għal tkabbir ekonomik. Kint verament tkun għaqli tittamil ħafna ħjar. Il-Konsil tinaqat l parlament biex tistabilixi sistema vero ta' Eurobonds li twaqqa l-rati ta' meħax u jkun hemm kapaċità għal-investiment U jissa jkun hemm ukoll eh, ftejn fuq taxxa tal-transazzjoni finanzjarji li jista' twassal minn 200 miljun euro ta' eh, għall-investiment dak li rridu huwa li l-Kunsill eh, minflok titkellem dwar li taġixxi b'forma ignoranta verament taġixxi b'maniera intelligenti għal kriżi. Issa eh, dan it-trattat eh, għal sur Kalen li jgħid li trattat tkun soċjalizmu illegali jiena qed nieħu gost li qed għamil il-pożizzjoni tal-konservattivi fuq din il-kwestjoni daqshekk ċara. Grazzi Sur Hughes ngħaddu issa għas-Sinjura Blows għal grupp Aldi. Grazzi President. L-impigi u tkabir ekonomiku waslu fil-priorità tal-aġenda tagħna u għandna bżon azzjonijiet issa. Il-kwestjoni l-oħra li waslet fuq l agenda wkoll kollu l-kriżi fuq iż-żgħażagħ li eh, għax mux biss li għanna dal għad kbir fost iż-żazah li sibi eh, eh, forsi bdew eh, tejbu situazzjoni imma li hemm triljuni li qed jiġu assorbiti mis-sistema bankarja ġa għaddejja xi xib ta' trasferiment il-kwestjonijiet jekk dil ġenerazzjoni ħat tiffaċċa dan jew inkella kull ma ħat għamel eh, eh, tpoġġi l-qad fuq il-ġenerazzjoni żgħażagħ huma m'għandhomx impjiegi, m'għandhomx djar u għandhom sistema finanzjarja li hija mimlija bil-bonds tal-desfatta eh, ta' din il-ġenerazzjoni u dawk li pruvaw waħlu fl-EVA għal-stress tests nfakka l-istati membri li ftemna dwar firewalls u stress test u nuqqas fil-firewalls li waslu l-situazzjoni jaqar. Kien hemm ukoll dew minn fuq aspetti oħra. Grazzi Signora Bowes, Sur Epping għal grupp Epping l-qabel u kollox nħu gost dan il-kompakt fiskali imma wasal 10 snin tard l-Unjoni Monetarja eh, tisfaxxa imma la il-problem lan fit-tul mhux ħajsalvu problemi immedjati. Il-Portugal u l-Italja, Spanja u Franza u telfu l-kompetitività ħabba l-euro. U trasferimenti mhux ħa jkura l-nuqqas ta' kompetitività Kull darba li s sur Sarkozy joħroġ fuq television jiproponi ta' xaġita għalek, ma nafxek il soċalisti għandhom bżon kandidat soċalist, ta' tax sur Sarkozy t-sir iżiet soċjalist bil-kuljum. Issa għanna għandna tsar tal-budget eh, eh, eh, Ren kien taħt pajizu kien taħt it-sar, imma fl-aħħar Moskow qatt ma kien kapaċi jimponi politika fuq l-istat ġirin bħal bħal tsar tal-budget surol Iren u din hija storja, mill-istorja li Sur Barroso għandu jżon f'moħħu, ma Sur Barroso zatelaq. Grazzi Sur Rapin. Eh, fisem il-grupp sur Gowa Sur Sana. Grazzi ħafna, President. Eh, jien nixrur l-ammirazzjoni tijaj għal rizultati tas-summit, verament ħagġa li ma t titwemminx pajizi li kellhom problemi mill-finanzi tagħhom, allura kull ma tagħmel eh, eh, tihom multa. U bħal isu bħasħaħar solvi l-problemi. Allora ma sibniġ din qabel, hija ħaġa daqshekk faċli, ħaġa daqshekk effikaċi. U għaliex mużajniex din il-metodu għal problemi oħra. Per eżempju, jekk pajjiż jikolla rata ta' għat olja wis, da kull ma tista' tagħmel huwa li timmur tom. U jekk il-pajjiż ikolla wis foqra, eh, għandek timmur tom. Men mela, il-kapijiet tal-istati membri u eh, gvernijiet eh, ma redux jaslu sa dak il-punt. Miljuni ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea huma qiegħda jew foqra Imma di mill-lider hija ħaġa aċċettabbli mingħajr ma nimponu multi. Ma' jekk pajjiż tażel li tagħmel investiment pubbliku fil-massif fil-ġejjina billi tselle flus biex għal-impjegi ħodor u toħloq l-impjegi din il-maniera, allura eh, il-kundanna tal-Unjoni Ewropea tkun hemmhekk. Minħoss li din hija forma verament uh, Ehm, dejqa li wieħed isegwi l-politika politika. Jena nifhem li eh, nifhem li l-Konsil it-tnejn kien iffaċċaw dawk li kienu bi-strajk mill-Belġu, naħseb ħaġa li ħassir iżet u iżjed. Nadu issa eh, eh, l-Onorevoli Tsavella mill-grupp tal-EFT. Grazzi ħafna, President, ma dawn il-ġestjonijiet reċenti tal-Konsil Ewropew tara li kienem u kol diskussjonijiet dwar koordinament ekonomiku aħjar u tem tal-suq intern. Dak li qed naraw hawnhekk huwa li bażikament qed nimxu lejn Ewropa integrata u Ewropa maquda. U l hija jekk id-direzzjoni hija li l-Ewropa ssir maquda tal-Stati membri kollha bħal Stati Uniti tal-Europa, bħal Stati Uniti tal-Amerika, l-mistoqsija għaj hija jekk għax kelkom esperjenza xaħat mill-Michigan li jagħmel każ kontra xaħat minn Kalifornja għax għax il-Kalifornja għandhom dejn wisq. Dak li qed nissuġġerixxu għall-Ewropa, naħseb li għandna nagħmlu kull ma nistgħu nagħmlu tagħna biex nsalvaw u nsaħħu l-Unjoni Ewropea u neħħu daw l-ideat ehm, bla sens u daw dikjarazzjonijiet u kritika li huma negattivi u ma kritiċi biss dawn huma attakki fuq pajjiżi li eh, huma nazzjonijiet eh, minn ċittadini jiexu hemmhekk. Kurat nagħmlu huwa nikkalpestaw id-demokrazija aħna qed naraw proċeduri fejn qed isiru sforzi u regoli eh, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali qed jiġu minat għandna bżonn kritika kostruttiva u għandna bżonn kummenti kostruttivi dwar dak li ġara f'pajjiżi. Wara il-pajjiż tal greċja taraw il-problemi tal-kriżi l-oħra, il-problemi tal-kriżi u mhux taffetwaw biss eh, il greċja anki dawk li m'għamlux żball Eh, ekonomikament. Hemm problema fil-Greċja, ma hemm ukoll problema fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nappella li hekk joġobkom mhux tħarsu biss lej kwistjonijiet ta' tal-Greċja, aħna nagħmlu x-xogħol tagħna, jien nappella lill kollegi Ġermaniżi li fej eh, qed inħolqu qed inħolaq firda fil-Ewropa fej il-Ġermanja u pajjiżi oħra mill-naħa tat tramuntana tal-Ewropa qegħdin eh, wessaw din il-firda li jider li l germania bissi għal-unika modelli possibli. Ma dak li għet nsibu u dak li għet naraw għassa u għem periklu kbir, hemm teddid kbir, bżon li naqdu biex inkunu nistaw namlu progress flimkien. Issa ngħaddu għasir Marlen. Sur Berry Madlener. Grazie ħafna President. Er werden vage plannen gesmeed om de jeugdwerkloosheid in eurozone in te dammen. Kenna falliment totali. Irridu naffrontaw il-qad fost iż-żaza u allura President, il-Greċja meta se titlaq miż-żona euro? Lanqas l-2020 ma se naslu għal livell aċċettabbli kulħadd jifhem dan il-punt. Isna qegħdin nilagħbu l-poker hawnhekk bis-sol bil-flus ta' min iħalla sit taxxa U jisna sensibu xi formula maġika l-2012. Iżda nafu l-koll illi din is-sitwazzjoni ekonomika mi jisset ġibinna xi sorprizi. Allura, President, eh, kif fl-aħħar mill-aħħar il-paga Portugiża tista' b'xi mod eh, twassal għal ħajja eh, livell ta' għejxin dinjetuż. Aħna xi kultant nippruvaw eh, noħolqu il-sibu eh, soluzzjonijiet minn xejn. U ħafna miż-żaza wara kollox m'għandhomx eh, impjiegi f'nofsinhar tal-Ewropa. Ora, aħna konna din nistennew tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet, iżda minflok għandna aktar konfużjoni. President, aħna nixtiequ naraw it-test approvat, iżda dana għadu maġiġ zvelat nishtiqu eżattament ikunu nafu ehm, xed għal xiex għedin niftemu. Grazie Dank. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, Herr Präsident, ich finde Grazie ħafna, Signori, kollegi, Präsident, Soluzzjoni li sibna hija waħda tajba. Jiena kont nistan nimmaġina forsi affarijiet aħjar, imma ċerta drabi fil-politika f'sitwazzjonijiet u żmien meta wieħed jipprova jattjoni l-aħjar ħaġa li jista' jibna u jibni fuq dak li jkun jista' jottieni. Dak li eh, riżultat huwa dak li jaqbel ma dak li deċidejna u is-six pack. Ma nafx għalx xkulħat qed jagġitaru u għek Aħna ridna eh, attitudni żied responsabbli għall-infiq, aħna ridna li naqsu d-dejn, ntkabru, tkabbir ekonomiku, huwa veru, mux qed jiġri kif xtaqna ma l-kollegi ġew voluti u provaw jagħmlu li jistaw biex ikunu jistgħu eh, jispostaw għal metodu komunitar kif għal mar. għawek għandna din daw dikjarazzjonijiet mill-gruppi politiċi kull ma qed jagħmlu huwa jottienu punti eh, fid dan id-dibattitu u bħalissa din hija ħaġa responsabbli ħaġa li ddejjaqni kif ċerta nies qed jagħmlu eh, qed jittrattaw kwistjoni ta' daqshekk serja. Hija hija eh, eh, teatrin politiku u dan e, zida ta' firda u mebeda u tip ta' vokabularju li qed nisimgħu għawek minn nies minn presidenti ta' gruppa politiċi ma nħoss li huwa l-manera li għandna ta li xulxin u mhux manira kif jista' jasal għal soluzzjoni bazata fil-komunità. Ehm, sur roll tista' tkompli trid għax is-Sinjura Ħams għandha mistoqsija għalek. Għalik. Grazzi, allura eh, jek nifim sew il-six-pack li aħna eh, għaddejna u għek maġoranza fil-parlament naħseb li din hija xi ħaġa li hija leġislazzjoni Ewropea li tiffunzjona jien nix tinsaqsi meta il-patt fiskali ħattina riżultati u salema u flima pajjiżi dan il-patt fiskali ħa twassal għal situazzjoni ċivili. Grazzi ħafna sur wol ma nistax intik data imma naħseb li ħaġa li ħad tiġri minn ftit ieħor inti tafu li tafu li d-deċizjoni li aħna nieħdu għawek idumu mhux mux implementati li ħaġa normali. Għed qed tikkritika s-sustanza, mhux qed tikkritika d-dati, kritika jtu l-kontenut. U mux meta, dik nħos li jekk ipokritika. Naddu issa għall-Onorevoli Trautman. Grazzi ħafna, President. Jiena nħos li dan it-trattat tpoġġina f'sitwazzjoni ta' desfatta. Jaħġa mhux effiċenti eh, ma traġġax lura l-fiduċja fis-swieq. Aħna qed naraw il-problemi tal-Greċja, tal-Portugal, mbagħad għandna problemi wkoll ta' Franza u l-Ġermanja li qed ikollhom ir-rata ta' kabir ekonomiku tagħhom baxxa. Huwa l-abbozzata trattat li suppost kellu jagħti zjed fiduċa għal kulħadd li ċittadini tal europa Imma milli jidher li ECB li eh, likwidità 500 biljun l-banek li waslet għal riżultat pozittiv. Aħna nkunu pozittivi u konsistenti eh, dawk li qed jivutanna huma nis pensjonanti u dawk li għandhom il-pagi u dawk li qegħdin qiegħda u żgħata dawk man nistana aħna ma nistgħux nikkritikaw trattat li qed jitkellem biss dwar disċiplina budgetarja u sanzjonijiet u li daħħal da kollu għal-kosta għal-sovrenta tal-pajizi. Aħna rridanna għanna nerverraw kontra kull rizultati u għanna proposti, għandi xiftit proposti, mux biex għedni kondonna l għamalaj president jena ħasseb li dak nistaw niproponu l-lum li kun impatt Ewropej għal governanza u responsabilità u tkabbir ekonomika. Għanna bżon nirrenegozjaw dal-trattat bazat fuq eh, koordinament tal-politika eh, eh, industrijali biex il-ħaddi ma jaġu jaħdmu mill-ġdid u eh, eh, ambjent u enerġija għanna eh, noħol u l-Eurobonds anki il-regolament finanzjarju għanna bżon li konna ġustizja, solidarieta, daw kumma l-affarijiet li għanna l defendu dal il-Parlament. Grazie. Mauro, l Fili Mauro. Grazzi, Sur President tal-Parlament. Jien nixtieq nirringrazzjak tal-li inti ddefendejt, ta' kif iddefendejt f'dan iċ-ċirkostanza mhux biss il-prerogativi tal-Assembleja tagħna imma wkoll il-demokraċità tal-proċess tal-istituzzjoni Ewropej tajt aktar saħħa għal ħidma tal-kollegi Brock Verhofstadt u Gualtieri, ħidma ta' minni faħħara, sur kummissarju. L-istrateġija Ewropea tkabbir tinsab dawk ir-referimenti ta' riżultati tal-Kunsill. Illi jirreferu għal proposti illi ser tagħmel kummissjoni Ewropea. Kif inhu aħna rridu nappoġġaw lill-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Għal daqstant ġeddu il-proċess deċiżjonali. Dan il-proċess għandu jagħti kontribut lil kumitati tal-Parlament għax bekk se jkunu mhux biss aktar trasparenza ma ser ikun aktar effettiv. Sur President tal-Kunsill inti llum smajt l-eku tan-nazzjonaliżmi Dan l-eku illi jinsa il-65 sena ta' paċi u żvilupp fl-Ewropa huma l-eċċezzjoni, mhumiex ir-regola tal-istorja tagħna. Ek jogħġbok, nitolbok, ejna biex aħna nkunu nistgħu nifmuħ, il-kapijiet ta' stat ikunu jistgħu jifmuħ, għaliex qegħdin jippruvaw ifittxu il-kunsens ta' opinjoni pubblika, opinjoni li mhijiex ċerta u mhux iżbuħija tal-proġett Ewropej. Grazzi, onorevoli Mauro, l-onorevoli Gualtieri. Grazzi, President. Meta nikkommentaw il-konklużjonijiet tas summit ta' Diċembru, meta kommentajnijom aħna edna eh, illi dan il-Parlament kien ser jagħmel supervizjoni, kien ser jaħdem biex jillimita il-ħsarat ta' dik l-għażla. Hekk ġara l-impenn ma' tal-Parlament fin-negozjati diffiċli li kien hemm kontribwixxa biex nevitaw li konna sitwazzjoni qar minn hekk kena riskju li trattat seta' jikkomprometti il-liġi u l-istituzzjonijiet Ewropej billi jistabilixxi liġijiet, mekkaniżmi u proċeduri esterni għall-Unjoni Ewropea u f'kontradizzjonijiet ma' liġijiet tagħha. Issa m'għadux hekk. Il-Parlament, il-Kummissjoni, il-President tal-Kunsill Ewropew, il-kol evitaw dan il-periklu. Issa l-implementazzjoni ta' trattat għandha ssir permess ta' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, il-parametri ta' tifsira ta' deficit u tal-dejn issa iddaħlu fil-qafas normattiv, fil-qafas leġislattiv attwali u kol ma ħloqniex istituzzjoni parlamentari ġdida. Iżda anke jekk illimitajna il-ħsara, il-kumpat fiskali mhuwiex mhijiex tweġiba xirqa għal kriżi għad hemm aspetti li ma naċċettawhomx u mhux tajbin biżejjed bħal pereżempju il-limitazzjoni tal-Presidenza tal-Parlament fis-summits. Il-Presidenza tal-qorti li tista' tgħaddi sanzjonijiet hija xi ħaġa dubjuża. Dan il-Parlament irid ikun maqut fir riżoluzzjonijiet tiegħu taxxa fuq l-FTT fuq transazzjonijiet finanzjarji, il-project bonds, stability bonds. Fl-aħħar l-Ewropa tista' teleb kriżi illi jekk ma telebix u jekk ma tkunx maquda din il-kriżi tista' tigrava aktar. Grazzi kollega. Gualtieri, aħna nirringrazzjawk ukoll tal-negozjati eċċellenti li inti għamilt. Nixtieq nitlob skuża l sur Verhofstadt. Jiena ma ringrazzjajtek għaliex inti l president ta' grupp. Jiena naħseb li n-negozjanti tal-Parlament għamlu biċċa xogħol fantastika. Nixtieq nirringrazzjakom għal darbohra. Kellem li jmiss l-onorevoli li jgrib fisem il-PPE. voulais euh, apporter le soutien à la délégation française. Grazie President. L-ewwel net jiena nixtieq nitkellem dwar l-istabilità u l-gvernanza tal-ekonomija tagħna u nixtieq ngħid li jiena nappoġġa l konklużjoni tal-Kunsill. Dan it-trattat huwa pass importanti lejn aktar integrazzjoni ekonomika u finanzjarja fil-budget u stabilità aħjar. Narġaw nejdu, ma jistax ikun hemm irkupru sostenibbli ta' tkabbir u tal-impjigi jekk aħna ma nirkuprawx il-finanzi pubbliċi l-ewwel qabel kollox. It-tkabbir ma jiġix approvat permezz ta' liġi jew trattat. Trattat iżda huwa serje ta' regoli, serje ta' impenji illi jistgħu jerġgħu jiksbu il-fiduċja. Il-President tal-Grupp Soċjalista ħass li għandu jagħmel politika jagħmel referenza għal referenza għal kampanja elettorali fi Franza. U il-kandidat soċjalista u għalek jina nishtiq ngħid illi aħna il bħala PPN ħossu li mhumiex responsabbli id-dikjarazzjoni tal-kandidat soċjalista Franċiż illi qal illi huwa jrid jaġri negozja it-trattat illi inqabel minn 25 stat membru. Jinnegozja xiex, x'jagħmel dawn huma kliem irresponsabbli u mhumiex konformità mar rispett tal-Istat Franċiż. Grazzi l-Onorevoli Bullman. Illi llum ġie elett President tad Delegazzjoni Ġermaniża tal-SND, grazzi. Grazzi President, kollegi. Jekk nagħtu ħarsa lejn ir-realtà ekonomika ħarxa li għandna qudiemna fil-jum tas summit is-swieq kellhom rata tal-interess ta' 17% fuq 10 eh, fuq paper Portugiża ta' xar snin. Dan mhux qed jikkalma s-swieq. Is-summit mhux qed jikkalma s-swieq. Għal dan l-approċċ intergovernattiv dan mhux qed joħloq kalma fis-swieq. U għalhekk il-kwistjoni hija Minn fejn ġej? Minn fejn ġejja din in-nuqqas ta' kalma? Għandna id-dejta ekonomika, għandna n numri iċ-ċifri finanzjarji. President Schulz, inti irrappreżentajt din il-Kamra fis-summit billi qed biċċar illi aħna favur il-metodu komunitarju, aħna rridu nikkonsolidaw iva, iżda aħna rridu ninvestu biex l-ekonomiji Ewropej ikunu jistgħu jitkatru din il-Kamra tafulek u aħna għabbażi ta' dan nistaw nibnu politika ekonomija għal ġejjeni. Politika ekonomika għal ġejjeni, grazzi il-kellim li mis Nervolisarju Zvolski. Nishti nsemmi xaħġa li għana nisfruttaw meta naraw l-implementazzjoni tal-fat fiskali, aħna għedin nifacċaw il-test ta' kredibilità mis-suq finanzjari tagħna. Aħna rridu naġixxu fi spiritu ta' unità u solidarjetà tal-Unjoni u rridu nevitaw li jkun hemm firdiet mhux meħtieġa dawk illi għandhom saħħa finanzjarja tajba iridu jagħtu kredibilità il dawk li m'għandhomx saħħa daqshekk finanzjarja. L-ewwel net il-kredibilità iridu naqsmuha permezz tad-dejn dan għandu jkun valur miżjud. U għalhekk għandu jkun hemm rigorożità fid-dejn. Minn 17 il-membri tal-żona euro 12 jaqbżu il-limitu ta' 60% tal-GDP tagħhom, il-ratio tad-dejn, u tmien membri potenzjali taż-żona euro wieħed minnhom jeċċedi dan il-limitu u seba ma jeċċedux. Għalhekk wieħed jista' jgħid illi dawk il-pajjiżi li mhux fiż-żona euro qegħdin jagħtu kredibilità lill-membri attwali taż-żona euro u mhux bil-maqlub Dan jista' jkun valur miżju ieħor għaż-żona euro. Huwa fl-interess tagħha illi tal-jom jihdu sem fis-summits taż-żona euro. Grazzi. Kollega Ferreira, fisem l-SND. Edith. Ah. Kukuk. Me? Okay, sorry. Sorry. Podia dizer que este tratado é inútil. Infelizmente. Grazzi xtaqt ngħid illi dan it-trattat m'għandux siwi. Huwa perikolus fortunatament għaliex ser issaħħaħ b'aktar sanzjonijiet aktar regoli riġidi xaffarijiet illi mhumiex jaħdmu. Kif tista' tafda tabib jekk huwa ma jagħmilx differenza bejn dieta, dieta biex wieħed jirqaq u l-anoressija? Aħna qegħdin nikkundannaw l pazjent għal mew hawnhekk kemm ser jitlu f'reċessjoni aktar pajjiżi qabel ma il-koll nifmu illi din id-diagnosi hija ħażina. Aħna qegħdin nirrappreżentaw liċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea hawnhekk 23 miljun Ewropej huma għada qiegħda madwar 6 miljun zazuħu zazuha m'għandhomx opportunità li jsibu post tax-xogħol. Il-Kummissjoni qed tinjora dan il-fatt u mhux qed tagħti tweġiba xirqa u dan juri nuqqas ta' inċentiv. Din ir-reċessjoni l-kbira mhijiex parti mid-destin, nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwarha. Wasal iż-żmien biex naġixxu x'ngħidu dwar dawn il-project bonds biex nifinanzjaw l-investiment Ewropew. Fejn hu t-tisħiħ tal-budgets tagħna? Fejn hu dan l-investiment? f'mekkaniżmi finanzjarji oħra bħalissa l-austerità ser tpoġġi għal kubtejhom bosta kumpaniji l-Ewropej jeħtieġu alternattivi, alternattivi xierqa. Grazzi Onorevoli Ferreira, il-kellim li jmiss l-Onorevoli Janna Kufi sem il-PPE. Grazzi, is-summit seta kien summit tajjeb għad kabbir għall-impjiegi iżda jiena naħseb illi aħna għadna ninsabu fl-isfera teoretika għal bosta snin, wa, snin wara li bdiet il-kriżi aħna qed naraw illi l-Unjoni Ewropea għadha ma ħadiċ għadha soda. Forsi dan kien meħtieġ biex eh, ikun hemm ċertu gratta disċiplina fost dawk li ma żammewx mar-regoli. Issa dak li qed jiġri issa huwa illi minn ġen sejrin għal ġonnar. Din il-kriżi mhux ser tissolva mill lejla nar Mhux ser insolvu l problemi hekk mill-lum għal il-programm ta' austerità id-disciplina budġetarja huma meħtieġa iżda mingħajr it-tkabbir din il-politika mhux ser tagħmel sens, mhux ser twassalna għal imkien l-iktar il dawk il-pajjiżi li qegħdin ibatu biex ikollhom it-tkabbir u titjib. Grazzi. Kellim li l-mis l-Onorevoli Gal Pelz. Grazzi, President. Tlet suġġetti tas-summit tkellmu dwar it-tkabbir u l-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol. Iżda minn Diċembru ilu għaddej proċess fejn qed jittieħdu deċiżjonijiet permezz ta' patti intergovernattivi ejjew inkunu sinċiri. Dawn is-soluzzjonijiet fost il-gvernijiet mhumiex dejjem meħtieġa. L-aħħar soluzzjoni ma kinitx meħtieġa. U dan il-patt il-ġdid ma fihx ma feħxa iktar meta mqabbel ma' six-pack, jiena ma naqbilx ma' dan kollu. Anzi, jiddispjaċini illi fil-passat permezz ta' six-pack diġa ma stajnix nieħdu deċiżjonijiet illi ttieħdu issa. Għaliex naħseb li rridu nagħmlu l-almu tagħna biex inkunu nistgħu namministraw b'mod komuni l-ekonomija mhux biss bil-kliem Iżda u kol bil-fatti, jiena minix sodisfatta għalix jiena naħseb illi ma minnix pass maqut pass komuni, sfortunatament mhux kulħadd tiffirmaw dan il-patt. Apparti minn hekk, mhux ser ikunu mistiedna l-istati kollha, pereżempju dawk illi jinsabu li lin mid-żona euro, ma jinsabux fiż-żona euro, iżda jiena xorta waħda kuntenta b'dan ir-riżultat u nittama illi sa marzu ikonna biżżejjed żmien biex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għan nuqqasijiet illi rajna. Grazzi se ngħaddu għall proċedura catch the eye. Is-soltu ngħaddi l mikrofonu lil min jitlob il-kelma iżda il-kollegi ilhom siegħu nofs jitolbu biex intervjenu u għalhekk se nipprova inkun ġust ma' kulħadd. Se nibdew bil-kollega Luħen li julu li tala biex jitkellem. Hekk jogħġbok. Grazzi għas-sitwazzjoni allarmanti f'dak li għandu xaqsam il-qat fost iż-żgħażagħ, dan il-punt kien fuq l-aġenda tal-Kunsill. Is-sitwazzjoni għaż-żgħażagħ qed titjieb, jiġifieri iż-żgħażagħ huma dawk li qed jibbenefikaw minn dak li qed jiġri llum. Is-sitwazzjoni trid tittejjeb fuq livell komunitarju u f'kull stat membru. Jiena naħseb illi aħna nistgħu niksbu dan il-għan permezz tal-politika ta' koeżjoni bħalissa fuq livell nazzjonali għandna l proċess tal-programmazzjoni illi għaddej għas-sena 2014 sas-sena 2020. Il-Kunsill u l-Kummissjoni jridu jagħtu aktar attenzjoni għas suġġett tal qat fost iż-żgħażagħ u jridu jappoġġjaw proġetti finanzjati tajjeb biex jipromuovu il-xogħol l-impjiegi fost iż-żgħażagħ. Grazzi l-Onorevoli Podimata. Grazzi tassew, President. President tal-Kunsill, kollegi, jiena naf biċ-ċert illi mhux ilkoll naqblu ma' dawn l-affarijiet li smajna l-lum. Edin nisimaw kritika ħarxa fil-konfront tal-Greċja, ma rix nikkommenta iktar dwar dan. Iżda jiena nixtieq nifoka dwar dak li qalu kollegi oħra nixtieq nistaqsihom biex flimkien naħsbu dwar fejn jista' iwassalna dan il-kumment stereotipiku din il-kritika f'direzzjoni waħda, fuq naħa waħda ta' pajjiż, pajjiż li qed jipprova joħroġ mill-kriżi. Sur Brok m'għadux hawnhekk sfortunatament, iżda jien nixtieq ngħid illi il-proposti li qed isiru ma rridux nirrifjutawhom. Aħna rridu nejnu pajjiż illi qed jipprova jaqdi dmiru qed jagħmel xogħlu u kif intqal jekk hemm għażla bejn il-gburija nazzjonali tiegħek jew lajnuna dak kollu li għandek x'tagħmel huwa li titgħallem tieħu it-talimiet milli modi. Grazzi l-kellim li jmiss l-Onorevoli Mitchell. Grazzi President tal-opportunità li tajtuni li tkellem hawnhekk. L-ewwel net nixtieq ngħid illi sa ċertu punt aħna inna d dajin minn regolament għal ieħor Aħna m'għandniex istituzzjonijiet illi setaw ja iżommu irridni. Wasal iż-żmien illi navvanzaw sur Draghi għal fil-Kumitat Ekon illi jista' jkollna disċiplina fiskali mingħajr tkabbir, imma mistax ikollok tkabbir mingħajr disċiplina fiskali, na din l-isqarija nappoġġa. Iżda hekk joġobkom aktar enfasi aktar tmexxija fuq it-tkabbir. Aħna neħtieġu definizzjoni ġdida ta' dak illi suppost fisser l-ekonomija tas suq. Nisabu f'sitwazzjoni fejn jidirli illi s-settur privat qed jirregola s-settur pubbliku u ħadd ma jagħti kont ta' xogħlu. L-oligarki qegħdin jieħdu ħsieb ċertu setturi ta' swieq u għalhekk ejjew narawx qed jagħmlu is-swieq lis-settur pubbliku ejjew nagħmlu aktar biex nagħtu tmexxija biex niksbu tkabbir u impjiegi. Grazzi President. Onorevoli Gurmaj. Grazzi ħafna. Minna nistgħu napprezzaw il-maġġoranza ta' dawk li deċiżjonijiet irridu nieħdu azzjonijiet immedjati. Il-kriżi diċ waħda ekonomika biss, iżda min-naħa l-oħra konvinta li punta tlu mhuwiex il-mezz kif sensibu soluzzjoni, ma nistgħux ngħaddu mingħajr stabilità finanzjarja u regoli stretti, iżda fil-fema tiegħi Il-problema hija li ma kienx hemm bżeb attenzjoni u enfasi fuq it-tkabbir l-impjegi u l-inklużjoni soċjali. U għalhekk nifmu illi l-mexxejja kienu l-aktar iffukati fuq il-miżur ta' austerità. Minix konvinta dwar il-forma tal-mod kif aħna eh, trattajna il-kriżi ma nistawx nitbedu minn dak li aħna nirrepreżentaw pala l-Ewropa għanna mezz kif naħdmu fl-imkien li l-im differenzi fost stati membri. Jiena u nisħaq punt importanti. Il-parlament huwa l-entità elett direttament fost l-istituzzjonijiet u għallura president għana għandu jipparteċipa fis-summits. Grazzi. Grazzi ħafna, sinjuri. L-Onorevoli Mattias issa. Grazzi ħafna, President. Fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, President Barroso ippreżenta PowerPoint didattiku u kien hemm ukoll graf bir riżultati ta' investigazzjoni fost l-SMEs fl-Ewropa u fejn jitlu il-diffikultajiet tal-SMEs. Jiena kont sorpriża lix diffikultajiet ta' SMEs urrew li ma kienx hemm diffikultà ta' nuqqas ta' ħiliet, kienu aktar ikkonċernati dwar eh, nuqqas ta' self u allura minix qed nifhem forsi Sur Van Rumpa jista' jispjegana għalfejn il-gvernijiet aktar iridin jifukaw fuq l-austerità. Għalfejn iridu jnaqsu l-pagi? għaliex għal-SMIs di miex il-problema, ma l-proposti tagħkom? Aħna qegħdin hawnhekk biex insolvu l problemi tal-individwi mhux biex nagħmlu ta' birruħa li din xi logħba. Ma rridux ovvjament nizqu bil-ċittadini tagħna, rridu ngħinu lill-ċittadini. U allura jekk joċobkom, għattuna xi eh, investiment dirett fil impiegi Grazzi. Nista naċċetta żewġ interventi oħra mbati konna nifqu. Kollega Limis. Dziękuję, bardzo ħafna, President. Dibattitu tal-lum, dibattitu fil-istampa Ewropea juruna illi l-espettativi eh, kollha ma ntlaħqux permezz tas-summit iżda minkejja dan dana kien eh, summit ta' kompromess Eh, li forsi mamlux il-kulħadd kuntent iżda bekk ksibna aktar disciplina fiskali. Prospetti aħjar għall-ekonomiji tal-pajjiżi tal-Eurozone u rnexxinna waqfu l-emerġenza ta' Ewropa b'żewġ klassijiet separati. Il-gvern Pollak daħal fattak diplomatiku u nirringrazzja li Sur Schulz tal defenda l-koezjoni Ewropea. Kollega Limis. No sea la primera vez que en este Parlamento. U l-ewwel darba li hawnhekk qed nisimgħu xi ħadd li mhux sodisfa dwar ir-riżultati tal-Kunsill imma ħaġa probabbilment mhux ħajkun l-aħħar darba. Wieħed qed jiffoka biss fuq id-deficit u u jitkellem dwar stimulu eh, li wieħed juża ċerta risorsi li hemm biex wieħed jwassal għad kabir ekonomiku eh, ħolqien tampigi. Eh, dak li għanna huwa li qed jagħtu biss sitwazzjoni fejn jisiru sanzjonijiet biss u ċerta stimoli din il-parlament qed jiġi ħalli barra xi qed jipprova um, billi jagħmel dan it-trattat bejn il-gvernijiet li ma jsirx uh, riforma tal-Bank Ċentrali li dan jfisser li dak li huma jiflaħx ħajibqa' hemmhekk fil-koma u s-saħħa tiegħu ħatibqa' ħażina. Qabel ma nagħti l-kelma lill-Kummissarju Sefcovic u anki l-President Van Rompuy, xtaqt ngħid dwar il-proċedura catch the eye. Din il-proċedura nħolqot sabiex ikun hemm partiċipazzjoni spontanja fl-aħħar ta' debattitu. Il-presidenti tal-gruppi politiċi għandhom bżonn jerġgħu jeżaminaw din il-proċedura għaliex fil-fatt li qed jiġri hu li konna lista ta' kellima numru 2 minn flok. Jina din l-idea ma tantx toġobni. Nipreferi li catch the eye tkun proċedura spontanja fl-aħħar ta' dibattitu. Ikonna talbiet għall-intervent u il-President mod spontanju jati il-kelma li l intervjeni. Komissarju Sekxoċeċ, grazzi President, għabel xejn ringrazzjakom għal dibattitu interessanti ħafna ħafna eh, idejat importanti li semmew dana kollu qed jisħa e, sentiment e, ċar ħafna hawnhekk. Punt essenzjali għaliex wara dan iż-żmien kollu rridu nifuka fuq it-tkabbir. Kien importanti għalhekk illi nindirizzaw dan il-punt tant importanti għal ċittadini, jiġifieri it-tkabbir kif ukoll l-impjegi. Kien hemm element importanti wkoll inkomplu l-ħidma tagħna biex niggarantixxu governanza fiskali u ekonomika u nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill parlament Ewropew il-negozjati sur Verhofsta, sur Gautieri u sur Brock għal xogħol eċċellenti tagħhom u l-kooperazzjoni mill-aqwa mal-Kummissjoni Ewropea. Issa, niġi lura għal riżultat tas summit Jiena naħseb li d diskussjoni dwar it-kabbir u dwar dak li u kol eh, dak li sta' kol koll jikonferma s-sur Von Rompuy eh, l-idea ta' kabbir u streamlining tal-politika lejn dan eh, l-an, dakina u kol kunċet importanti. U naqbel ma dawk li jemnu illi nistaw noħolqu impigi ġodda billi aħna inżarmaw il-model soċjali. Dan ġara iżda fil-passat, fis-sekli li għaddew, allura ma rridux imorru lura għal din is-sitwazzjoni. Irridu nifukaw fuq iż-żgħażagħ. Iva, naħseb il miżuri adottati waqt il-Kunsill Ewropew sabiex nejnu il-ġenerazzjoni żagħżugħa biex dawn is-7.5 miljuni qiegħda li mhumiex qegħdin jiġu mħarġa, mhumiex qegħdin fis-sistema edukattiva, irridu iva eh, nittrattaw eh, dawn iċ-ċittadini b'mod immedjat għaliex fi frar kienem se jkunem il-laqat tal-timijiet konġunti, se jkunem il-mobilizzazzjoni tal-finanzjament u nittamaw illi sal-Konsil tal-Rebi nkunu nistaw nadottaw l-azzjonijiet meħtieġa u għalek għanna bżon kooperazzjoni sħiħa minnaħa tal-Stati membri biex nizbu dan il-għan. Issa, kwistjoni importanti dwar governanza ekonomika fiskali. Jidirli illi kien ħareġ ċar minn dan id debattitu u l-istess mill-Kunsill li ma siex konna konsolidament minn art kabir. U din l-aħħar sena konna edin nippruvaw nsalvaw l-Unjoni Monetarja, l-Euro, issa edin naraw ċertu livell ta' stabilità u nistgħu forsi naraw xi tkabbir illi jista' iġib xi mal ħafna familji fl-Unjoni Ewropea li nħoss li huwa importanti li nisħaq hawnhekk għaliex meta jiena smajt id-dibattitu xi wħud mill-kellima eh, deskrivew ir-riżultat b'mod negattiv ħafna. Jiena nħoss li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni flimkien kienu wkoll kellhom ruol importanti biex eh, ifakru l-kulħadd fil-metodu komunitarju li l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu ċentrali fil-governanza Ewropea dan it-trattat se jkun inkorporat fil-liġi eh, Ewropea fiħdan ħames snin. Dawn huma kollha punti importanti, kisbiet importanti u koll irridu nqisuhom f'dar pożittiv. Rimarki eh, fil-qosor għal mistoqsijiet naqbel ma' sordol meta niġu direttiva ta' servizzi it-twetti sħiħ ta' din id-direttiva jkattar il-kummerċ fil- b-45% u jkonna aktar eh, investiment internazzjali u jkonna 1.5% ta' zida fil-GDP. Fejn aktar sensibu tant potenzjala tkabbir? Ja, ħasra u koll li din id-direttiva da maġiċ fisseħ u bdejna proċedura ta' ksur kontra l-aħħar żewġ stati membri li għadhom għamlu x trasposizjoni kif suppost. Eh, Sur t semma privattivi. Jena, eh, u kol nista' ngħidilkom li sħat dan il-punt kemm il-darba anki mill-President tal-Komissjoni fil-Summit tal-Konsil għaliex ovvjament din hija xi ħaġa li titwettaq malajr kemm jista' jkun inna eċirin ta' snin niddebattu dan il-punt issa għanna skadenza għanna nsolvu din il-kwistjoni qabel il-Konsil ta' Ġunju u jiena nitlob il-dawn it-tlet pajjiżi li ma sarx jaqblu sabiex insibu soluzzjoni għaliex il-komunità innovattiva tagħna qegħdin jistennew soluzzjoni bla min. il kumenta s sur Swobeda dwar it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji u tas-sur Verhofstadt dwar il-Eurobonds. Il-taxxa tal-transazzjonijiet finanzjarji hija proposta importanti ħafna. Nassigurakom il-Kummissjoni mhijiex seċċedi kena dibattitu diffiċli ħafna dwar il-kwistjoni u ma wasilniex għal konklużjoni iżda kieku kellna nċedu wara kull dibattitu diffiċli fuq livell tal-Kunsell ma jkollniex leġislazzjoni Ewropea. Aħna se nkomplu fil-appoġġ tagħkom nemmen li fl-aħħar mill-aħħar l-istati membri kollha se jindunaw kemm din il-miżura hija utli tip ta' sim il-pis jista' jkun hemm minaħa tas-settur eh, finanzjarju u x'tip ta' effett regolatarju eh, se jkollna fuq l-industrija. Jiena eh, nemmen f'dawn il-tipi ta' raġunamenti huma razzjonali u tassew fl-aħħar mill-aħħar se jwasluna għar-riżultat. Issa, il-Eurobonds, Stability Bonds nemnu illi dawn huma qodot importanti ħafna ta' investiment aħna urejna dan fi dokument tagħna. Id-diskussjoni għadha għaddejja hija diskussjoni diffiċli. Iżda nemmen ukoll dawn l-isforzi ġodda fil-konsolidament fiskali se jkatru il-fiduċa fost l-istati membri biex naraw kemm huwa possibbli dana kollu meta niġu għal ġestjoni tal-finanzi pubbliċi. Jina personalment nemmen li naslu għal situazzjoni fej se nużaw dawn il-bonds ta' stabilità, l-Eurobonds, pala odot importanti ta' investiment l-Unjoni Ewropea. L-aħħar punt il-kofinanzjament. Naqbel ma' Silver Hostat, dan huwa għodda importanti ħafna biex nejnu il-pajjiżi f'diffikultà kif probabbilment tafu aħna zidna r-rati minn 75 għal 58% għall-inqas temporanjament għal Latvija, Greċja, Portugal u Rumanija, għamilna xaġa simili għall-Irlanda u wissa zidnija aktar Meta niġu għal-kwistjoni ta' Greċja din tela tal-95% u aħna qegħdin nejnu l-awtoritajiet Greki biex jassorbu aħjar dawn il-fondi b'mod konkret. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna, Viċi President Šefčovic. Issa għanna l-President tal-Kunsilli Sur Van Rompuy. Grazzi, President, eżis kollegi. Kif jiena fissirt fl-introduzzjoni, il-politika ta' tkabbir u tal-impigi dawn huma E- elementi ta' politika fuq e, żmien qasir, fuq żmien twil, l-aspetti ekonomiċi, l-aspetti tal-impjegi, x'nistgħu nagħmlu fuq livell tal-Istati membri u x'nistgħu nagħmlu fuq livell ta' Unjoni. Issa għal żmien qasir. Qabel xejn irridu niftakru li fi żmien ta' reċessjoni xorta waħda aħna se naslu għal żmien ta' tkabbir pożittiv għal rata ta' 2% fi zon euro anke madwar l-Unjoni Ewropea u xi kultant ninsew illi ir reċessjoni fl tiġi eh, tiġi meluba. Hemm pajjiżi illi għaddejjem minn ċertu pressjoni ta' swieq, iżda meta nara l-istampa ġenerali nara li 2010-2011 fil-fat waslu għal tkabbir u impiegi. Fil-Belġu, per eżempju, pajis li nafsewa, fil-2010-2011 ħloqna 100.000 impieg. Tlifna 7.000 fl-2009 u din is-sena fl-2012 se jkollna tkabbir pożittiv u jiena naf li hemm problemi f'ħafna pajjiżi f'ħafna reġunijiet Jiet nenfasizza u koll illi fl aħħar sentejn kena u koll pożittivi. pozittivi. Issa dwar tkabbir fuq medda qasira ta' żmien. L-aktar ħaġa importanti li nistgħu nagħmlu u kulħadd jaqbel dwar dan il-punt hija li naraw illi konna il-fiduċja mill-ġdid. Meta jerġa' konna l-fiduċja fiż-żona euro, naraw li anki l-kumpaniji tagħna jkollhom fiduċja u dan mbagħad se jwassalna għal tkabbir ekonomiku rajnieh dan il-fatt. Ġela darba li konna il-fiduċja wara li jerġa' konna l-fiduċja fil-banek <clears throat> naraw illi it-tkabbir jerġa' jieħu ruħ. Kenna sida wkoll fil-impjiegi. U allura dan għandu jkun eh, ix-xogħol tagħna. Eh, dawn l-aħħar xhur ma kienux tant ħżina kif forsi fissru xi wħud. Rajna illi kien hemm ukoll tnaqqis 1.6 għal Spanja u Portugal għal dak li għandu x'jaqsam l-ola firxa dawn l-aħħar xhur ma naħsibx li wasalna fit-tmiem il-kriżi xorta waħda qed ngħid illi hemm possibilità illi eh, l-affarijiet li qalbu għal aħjar u mbagħad hemm L-Irlanda wkoll fejn kien hemm tnaqqis meta nqabblu mal-Ġermanja. Biżejjed dana kollu le, iżda qegħdin naraw bidla l-aħjar iva. U nittama li nistgħu nkomplu f'din id-direzzjoni. Issa, fuq meta ta' żmien qasir, eh, mhix soluzzjoni nof iktar flus u li nżidu id-deficits tagħna. Provajn nagħmlu hekk u ma rnexxinniex u anki li mill-Unjoni Ewropea dawk illi jħadmu l-istess politika ta' stimolu fiskali, issa timorru lura għal politika aktar ortodossa. U anki jekk aħna nqisu l-Golden Rule. Dina trid tkun deficit tollerata jew budget bilanċat li jkun strutturali, ġveri hemm marġini manufru manuvru hawnhekk. Din hija xi ħaġa li mhijiex nominali miex deficit ta' punt 5% il-ħin kollu. U allura għana dan l-effett strutturali rridu nqisu fuq medda qasir ta' żmien. Ovvjament, kull żvantaġġ għandu vantaġġ. E, deprezzament ta' l-euro jgħin l-esportazzjonijiet, per eżempju hemm studji li juru illi dana u koll jista' jimxil l qoddim Issa fuq medda e, twila ta' żmien. E, Għanna l-istrateġija tal-2020 u forsi nistgħu nagħmlu paraguma l istraġija tal-Lisbona, naħseb affarijiet huma pjuttost serji. U aħna integrejna l-istraġija 2020 fis-semestru Ewropew u fis-six-pack. U allura fih dan il-Parlament għandna wkoll impenn sot ħafna impenn biex aħna naħdmu bisħieħ fuq dan il-punt. U hemm ukoll l-impenn għall u wkoll u zida fl impigi u għalhekk naħseb fuq fi żmien twil se jkonna nwettqu dana kollu, iżda mbagħad nistgħu naraw illi ħadna il-miżuri kollha meħtieġa biex l-istrateġija din id-darba tkun ta' suċċess. Issa għal privattivi Ewropej. Iva, jina bħalkom kemm xejn disappuntat. Jiena nixtieq nara l-affarijiet mill-aspett pożittiv iżda jiena nistaniħu l tudni ta' Prim-Ministru unajt li aħna fallejna ma sibniex ftejn fuq il-privattivi Ewropej. Dana ġaraw kif il-passat fil-1978. Taħt il-prezenza belġana, u ħafna snin wara, prezenza belġana, kif ukoll taħt ċertu ministru tal-ekonomija li nafu sewwa, bil-kooperazzjoni imkatra, irna xilna namlu kisba importanti. Iżda saw fadlina l-aħħar pass. Naf li dana naf li il-presidenza daniza bil-lejmna tagħna sessib soluzzjoni. Mbagħad għandna l-aspett ekonomiku. U l-politika tal-impjigi. Iżda fuq livell Ewropew Nistgħu nadattaw ħafna miżuri Nistgħu naħdmu fuq is-suq intern, nistgħu nimmobilizzaw fondi Ewropej kif il fatte din nagħmlu u nżidu r-rata ta' konfinanzjament kif qal il-Viċi President tal-Kummissjoni. U allura nistgħu nagħmlu dawn eh, l-azzjonijiet kollha mbagħad hemm il-project bonds, iżda rridu nammettu illi eh, x-xogħol irid isir ukoll fuq livell nazzjonali Nistgħu eh, wkoll il l-pajjiżi, nitolbuhom għall-impenni għall-impenn u anki forsi eh, kunem hemm xi tip ta' element ta' multi, iżda ix-xogħol irid isir ukoll fuq livell nazzjonali. Nkella ma tistax tagħmel eh, tispjega d-differenza bejn l austria l-Ġermanja, l-Olanda u ċerti reġuni ta' l-Ewropa fejn jidħol ir rata tal-qatt ta' zazax, għandek level eh, bax, imma mbagħad pajjiżi oħra għandek level jolien ħafna li anki 50 Mbagħad għandna l-politika li aħna segwejna fil-passat, iżda issa aħna rridu nagħtu inċentiva. L-istati membri biex huma jsegwu l-eżempji it-tajbin u dan jinkludi wkoll l-eżempju Awstrijak. Iva, irti kollha inċentiva finanzjarja fost l-oħrajn. Il-konklużjoni tal-Konsil mixin f'din id-direzzjoni. Jiena naħseb illi ovvjament dawn huma wkoll importanti bħala deċiżjonijiet. Hemm dak li nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew u dak li nistgħu nagħmlu fuq livell nazzjonali. Imbagħad it-trattat. Kollegi, Meta jiena nagħmel paragun u nitkellmu dwar dak li aħna semmejna qabel ma wasalna l-konklużjoni, jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar għamilna biċċa xogħol tajba ħafna bil-lajnuna imprezzabli ta' kollegi mill-parlament. Ħdimna biex nintegraw dan, dan it-trattat intergovernattiv fil-filosofija tal-trattati tal-Unjoni. Issa nagħmlu sforz sabiex fi ftit snin oħra ninkorporaw dan it-trattat fit-trattati infushom. Rajna wkoll illi issa aktar konsistenza fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri qabel kien periklu nixplu impressjoni li se noħolqu Ewropa fi żewġ binarji iżda issa inħaqna ftehim ma' 25 stat membru. Sfortunatament mhux kollha, però xorta ksibna il-ftehim ta' 25. Ovvjament hemm l-element ta' solidarjetà. U wasanna ftehim biex dawk illi mhumiex parti mill-Eurozone u marratifikaw ratifikaw it-trattat jistgħu jipparteċipaw momenti kruċjali tan-negozjati tas-summit tal-Eurozone u ovvjament se jipparteċipaw ukoll. F'dak kollu li aħna naqblu dwaru fejn jitlu suġġetti ta' trattat. U għalhekk naħseb dan il-mod aħna ħarisna sakemm sakemm stajna il-konsistenza tal-Unjoni. U meta eh, nqabbel dak li nqal qabel il-negozjati ma' dak li nqal illum dwar it-trattat, aħna tassew għamilna pass kbir il-qoddim, pass kbir li ngburi bih. Grazzi ħafna President Ram Rumpoj. Grazzi u koll għal l-indulġenza tijak u għal paċenzja tijak. Domna xifti dan id-debattitu iżda ovvjament ma wasin xitmimna. Mela, il-punt li mis fuq l-agenda. Il-punt li mis u mistoqsijiet mal viċi President u reprezentant għal-Sigurta u Farid Baranin. Nejli eh, għaxċan. Nihdu naqra minuta sa' kemm n-nis juqdu bil-qeda. Ejju ma'